Chers collègues, je vous propose de commencer parce que... Aziz kollegi, niproponi li nibdow għaliex għanna agenda memlija da' spajda. Nitlobkom biex nibdow xol minkejja li diġa qegħdin żewġ minuti tard. Ma importax, fuq l-aġenda tagħna nitlob li namlu ftit tibdiliet, is-sur Gozes talab il-punt 16 titressa għallaqa oħra fil-futur l nbidlet u l-vot ser iseħ fil-laqa ta' april. Dan ħajġi meċi mill-kumitat responsabli. Il-punt 19 fuq il-posting of workers kif ukoll il-punt fuq il- il-punt 18 ħejħu post il-punt 17 fuq talba tal-kollega. Di du trilog sur le... Mbat fuq il-rapporti fuq il-kampi elettromagnetiċi u l-Fond Soċjali Ewropew ħanibdluhom wieħed flok liħor. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet għall-aġenda, isa bħala adottata. Nilqa' issa punt ieħor nilqa' lil Elena għada ma waslitx maħna, iżda nilqa, nilqa fostna l-laqatana. L-laqatana mxandra fuq l-internet, nfakkarkom. Dan wassalna l-punt numru 3 fuq l-agenda li huwa l-eżaminazzjoni ta' l-emendi għal sitt mozzjonijiet għal kwittanza, għal abbozz ta' kwittanzi. Għanna sitt punti fuq il-kwittanza. Fuq dawn il-kwittanzi kollha ċevejna 15 l-emenda li tresqu fil-ħin. Fuq il-budgets ta' l-aġenziji li għandhom xjaqsmu ma' xogħol. Għal daqstant eh, għanna l-punt numru wieħed fuq SEDEFOP, il-Ċentru Ewropew l-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali, il-Fondazzjoni Ewropea taħriġ kif ukoll l-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u Sigurtà fuq il-Post tax-xogħol. Mbagħad għandna test introduttiv li fuq irċevejna emenda. Fir-rigward il-kwittanza ġenerali għal dan it-test ġenerali irċevejna erba' emendi tal-Onorevoli Uri. Naqbel mal-ewwel tliet emendi iżda mbagħad fuq ir-raba' emenda dispjaċini ngħid li kontra l-ewwel parti. Dan wara li ddiskutejt flimkien mal-Kummissjoni kif ukoll mal-istess aġenzija li fuq qed isir il-kwittanza. Għalhekk jiena nipproponi emenda fuq it-tieni parti li tajt hekk. It-tenni l-appell l-appoġġ biex tiggarantixxi l-twettiq xogħlijiet ta' dan il-fondazzjoni biex ikun hemm biżejjed finanzjamenti skont il-pagamenti ta' impenn. Biex bekk nevitaw li jkun hemm eh, xkil fil-estensjoni tal-impenji, jiġifieri l-RALs li huma marbuta mal-likwidità. Persentaġġ kbir marbuta mal-fondi ta' koeżjoni irdu jaslu sa tmim tal-2011. Jiena nipproponi nirresqu l-endemendi wkoll fuq id-dokumenti kollha tal-kwittanzi niddiskutuhom u mbagħad niftħu dibattitu. Fuq l-Aġenzija SEDEFOP irċevejt emenda minnaħa tan-Onorevoli Ori li apparti li titkellem dwar id-djufija tal-budget tipproponi li nżidu kritika fuq l-programmar. Lider li huwa wieħed daqsxejn eċċessiv. Minna l-oħra, mbagħad hemm talba fl-emenda numru 2 li fil-fondi strutturali juża ħjar il-finanzjamenti skont is-sitwazzjoni u naħseb li dan jitqis bħala żieda. Jiena nipproponi mbagħad emenda bil fond li permezz tagħha tippermetti lil dan it-test u anke fit-testi fil-futur imma nippreżentah darba biss li nżidu l-proposta li jmiss. Biex il-rekomandazzjoni tal-Aġenzija kif ukoll il-kapaċità l-personal anke fis semestru Ewropew mhux biss meta nelaboraw il-AGS u anke l-indikaturi makroekonomiċi. L-AGS huwa l-istħarriċ annwali għad kabbir. Għalhekk dan ħatamlu l-Kummissjoni jkun tajjeb li nitolbu minnaħat tagħhom xi jaħsbu. Fir-rigward imbagħad il-fondazzjoni għal kundizzjonijiet tal- ħajja kif ukoll kundizzjonijiet fuq il-post tax-xogħol, niproponi l-emenda li jmiss skont il-kontribut tal-2007 għal-Fondazzjoni skont il-kisba tal-anijiet għall-Europa 2020 kif ukoll l-inizjattivi flagship, agenda l-ħiliet ġodda u impigi ġodda, politika industrijali għal qasam tal-impigi u pjattaforma Ewropea kif ukoll Youth on the Move hemm rakkomandazzjoni li hija konformi ma dawn l-espressjonijiet li jenet nippreżenta. Dawn taħt l-aħħar rapport ta' kwittanza. Fuq l-Aġenzija għal Sikurezza u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol, l-Aġenzija OSHA. Hemm l-emendi li jgħidu li rrid ikun hemm sikurezza u saħħa aħjar fuq il-post tax-xogħol dawn jistgħu jkunu kontribut siwi biex nżidu r-rata permanenti minn 69% li hija kurrenti għal 75% bħala mira fil-strateġija tal-Ewropa 2020. Imbagħad Inkomplu bl-istess punti ta' tħassib imma naddattawa għall-agenda ta' din l-agenda. Imma fejn naqraħħa kollha jew le. Le tajjeb. Fuq l-ITF, il-Fondazzjoni Ewropea Taħriġ, hemmhekk għandna emenda bil-fom waħda, anzi tnej, tlieta tajt il-President, kollha fl-istess spirtu bħalma konti ippreżentejta l-oħrajn, intennu li l-istrateġija l-Europa 2020 mhix biss relevanti ma sta toffri wkoll potenzjal konsiderevoli għal pajjiżi kandidati kif ukoll il-pajjiżi fil-viċinat. U tkompli tafas fuq l-isforzi tal-kontributi tal-IGF għal promozzjoni tal-izvilup tal-kapital uman fil pajjiżi msieħba Nilqaw l-intenzjoni tal fondizjoni biex tkompli xogħol mal-pajjiżi msieħba ibbażata e fuq l-inizjattiva flagship Youth on the Move u anke fir-rigward tal-impigi, eċetera, eċetera, eċetera. L-istess bħal oħrajn. Imbagħad hemm żewġ emendi oħra. Emenda minn ċaba ori li tajt li rridu ntennu li il-kwistjonijiet lokali mal awtoritajiet italjani għadhom issolvuti minkejja li l-Kummissjoni fl din ntalbet li solvi dawn il-problemi. Ħatkun koperta minn emenda minn Alessandro Serkas ma jena naħseb li tukonna emenda bil-fom. Hawnhekk, ovvjament, il-problema hija din. Hawnhekk għandna l-kwistjoni tal-kuntratti ta' xogħol u miex problema per ma' mal-kummissjoni imma mal-istat fejn hemm is-sede tal-fondazzjoni, tal ġifieri l-autorità lokali, u għalek niproponi li nemmendu emenda biex niċċaraw l-affarijiet. Hemm it-tielet emenda mbagħad min-naħa tal-Onorevoli Harkin li nista' naċċetta. tqis l-impenn tal-fondazzjoni biex ikun hemm ġestjoni aħjar tal-ispejjeż. Fuq l-aħħar aġenzija, l kwittanza ħarija, ġifiri. Anzi, hemm it-test introduttiv fuq il-prestazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-Aġenziji, punt numru 8 fuq l-Aġenda. Hawnhekk għandna emenda ppreżentata minn l-Onorevoli Lambert li tipproponi li jkun hemm ġestjoni aħjar tal-kooperazzjoni bejn l-aġenziji differenti u jiena niproponi li tilqaw din l-emenda u nżidu oħra emenda bil-fom li it-tenni l-parti ġenerali li semmejtilkom fil-punti ta' qabel. Jekk taqblu ma dan jiena niproponi li niftħu id-dibattitu ġenerali. Nibdow bl-onorevoli Ori. Grazzi ħafna, grazzi Sinjura President. Ma tantx għandi wisq xinajt. Ħadd nota tal-fatt illi ħafna mill-proposti Għall-emendi ġew aċċettati mill-rapporter mill-President hemm numru ta' punti iżda fejn maħniex ċerti eżattament ser jiġri rridu naraw ser jiġri bil-votazzjoni, u għalhekk m'għandix problemi u nista' nappoġġa l punti Grazzi. Grazzi. Hemm xi talbi toħra l-mikrofonu? Le? Mela l-Onorevoli Serkas. <coughs> Signora President, xtaqt ngħid li l-grupp tagħna jaqbel bisħiħ ma l-emendi li inti semmejt u spiegajtenna u naħsbu li hija opportunità biex għal mill-ġdid nappoġġaw ix-xogħol ta' dawn l-aġenziji. Qed jimmiraw li jkopru l-istrateġiji biex noħorġu mill-kriżi anke l-Ewropa 2020. Nixtieq inżid il-parti tal-grupp li aħna nappoġġaw ukoll l-emendi l-Onorevole Harkin. Um, la Commission veut parler? Signora President, Kommissjoni tixtieq titkellem? Le? L-opinjoni tagħna jogħġbukom tajjeb. Imma fuq il-dan il-pakket hemm ħtieġa assoluta biex intejbu l-interazzjoni bejn ix-xogħol tal-Kummissjoni u x-xogħol tal-Aġenziji. Dan għaliex Għanna erba ġenziji tajbin ħafna, professjonisti ħafna fil-qasam tagħhom u anke fil-kuntatti li kellna magħhom u mal-sim ta' opinjonijiet magħhom mxejna tajjeb. Issa fuq l-Aġenziji għall-Impigi għal kuntratt ta' twaqqif tagħha l istabilimenti tiegħu hemm il-bil fuq is-sede punt numru 37 għaliex l-awtoritajiet nazzjonali soltu jkollu jrid ikollhom iserħan il-moħħ li ser ikollhom biżejjed sede għal l-aġenziji. Laħ ikollhom l-aġenziji fil dan pajjiżhom. Ikun tipa zaħira fil-ftejmiet is-soltu. Madana kollu, Dan huwa punt li għandu x'jaqsam ma' sussidjarjetà u għalhekk mhux se noqogħdu ninterferixxu wisq ma' xogħol tagħna. Imma tħassib tiegħi huwa dan. Fuq Sedefop in-nuqqas ta' direttur għal bosta snin issa jidher li mhux aċċettabbli aktar. Aħna mhux l-unika li qed niġbdu l-attenzjoni fuq dan il-fatt. Is-Sur Bulan mhux qiegħed u xi ħadd jieħu postu Le, jiddispjaċini mandu rapport u suppost hija hawn. Forsi naġlu xej il-pass, naddu għal punt numru 10 fuq l-agenda, il-rapport ta' Jutta Steinruck fuq l-applikazzjoni ta' direttiva 2004, il-surori, sur Binjon jadaw, il-Sinjura Lamberts edawn, u anki l-Onorevoli Radek. Nibdow fuq il-punt numru 10. Il-rapport ta' Jutta Steinruck fuq direttiva 2004-25 dwar offerti ta' xiri, takeover bids. Nħarsu lejn l-emendi, l-abbozz ta' emendi ta' kompromess, sem seba minnom fil-fat, u għabbażi ta' l-emendi li diġa tresqu. Hemm fil-fatt 21 inqisuhom fl-imkien. Dan huwa din hija opinjoni tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali għandna l-President magħna issa ngħaddil kelma lir-rapporter is-Sinjura Steinruck. Eh, meta nżommu f'moħħna d-diskussjonijiet li kellna qabel, naħseb li l-koll fimna li l-affarijiet setgħu isiru aktar diffiċli kull ma jmur li l-gruppi politiċi ser jippruvaw juħorġu b'emendi ta' kompromess, iżda kellna numru ta' diskussjonijiet iċċarajna xi punti u f'titmim ta' din il-proċedura f'laqqa waħda fl-aħħar nexxinna noħorġu b'ħafna kompromessi tajbin. Nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja l-kollega għal din il-kooperazzjoni eċċellenti. Konna ta' suċċess f'dan l-abbozz ta' rapport minnaħa isna il-dritt tal-impjegati, il-ħaddiema, dritt tal impjegati il ħaddiema dritt tal kodeċizjoni u mbagħad isna wkoll kol naħa l-oħra l-interessi tal-industrija, tan-negozju. Kompromess B għandu referenza importanti għad-direttiva 2001 ta' 23 fuq salvagwardja ta' drittijiet tal-impjegati, naħseb dan huwa punt importanti. Aħna bħala soċjal demokratiċi li dan huwa punt importanti ħafna. Dan għaliex naħseb importanti nizguraw li jkun hemm ħarsin biżejjed għal ħaddiema meta jkun hemm mergers jew inkella offerti ta' xiri jkunx ikun l-istatut tagħhom, l-istatus tagħhom. Kif nifhem jien ma tantx kellna wis nuqqas taqbil f'dan ix-xogħol biex nilħqu konsensus naħseb il-kollega ħadd titlob għal mikrofonu ma naħseb li ma mudanċ huwa daqshekk komplikat. Grazzi. Surori. Grazie, signor President. Jena naqbel ma dak li għadna kem smajna minn għanti signora Steinbrook. Fil-bidu għahna konna titimbezza għaliex ħsibna li din is-sitwazzjoni ma kienx realistika f'rigward tal-approċċ kien hemm ovvjament intenzjoni tajba għall-impiegati, per eżempju, għal-bidu ħsibna li kienet xiftit eċċessiva, ma bat rnexxilna li negozjaw u l-ħakna kompromessi. U dawn il-kompromessi jihdu konsiderazzjoni drittijiet tal-ħaddima u Pero fl-istess ħin mhux qed nostakolaw il-ħidma tal-industrija u negozja għal daqsan dawn huma l-kompromessi u nistgħu nappoġġaw il-kompromessi kif huma grazzi. Filip Benjo. Sur Filip Benjo. Nirringrazzja l-rapporter għal ehm, laqa ta' xedus eh, kostruttiva ħafna u eh, emendi ta' kompromess pozittivi ħafna. Kenna xi bil, taqbil, differenzi, iżda issa ħriġna bxaġa li nistgħu nappoġġawha. Matul il-laqa ta' xedawt jiena mbilt li ser nappoġġa l-emendi kollha apparti wieħed sitt jew is-seba' kompromess kien hemm ħafna kwestjonijiet li saru miżgħat iżda naħseb però li riġna eh, test li mm, qbilna fuq ma ġenerali mhux se naqbel mhux se nappoġġa ma' kompromess A kif inhu bħalissa għaliex jiena mhux qed nara li għanna nopponu għal iktar liberalizzazzjoni ta' regolamentazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u li dan għandu jiġi meqjus. L-idea li liberalizzazzjoni hija pass negattiv, miex ħaġa li naqbel magħha u għandaqstant. Irridu nassiguraw li tibdiliet futuri fir-regolamentazzjoni tal-Unjoni Ewropea jkunu adattati u mhux sempliċement ngħidu li għandna nopponu liberalizzazzjoni. Sa din ir-riserva żgħira jiena naqbel max-xogħol li sar, kuntent biex xogħol li sar, ringrazzja s-Sinjura Steinberg għall-appoġġ tagħha u il-kollegi l-oħra mill-gruppi l-oħra, grazzi. Grazzi, u xawtiju li jishtiq jitkellem? Le, kommissjoni. Ehm, taqbel ma dawn il-kompromessi. Tajjeb, mela naddi l-kelma li rapporter. Eine kurze Anmerkung zu meinem Vorredner. Ich denke, es ist alles... Komment fil-qosor biex nirrispondi dak li qalu l-kellima, jidher li ntqal kollox, irdu nitkellmu wkoll dwar il-konsekwenzi tal-liberalizzazzjoni ġewwa l-Ewropa, rridu nqisu il-dittijiet tal-ħaddiema dawn għandhom ikunu il-qofol ta' kollox id-drittijiet tal-ħaddim ma' xlaħar aħħar snin rajna liberalizzazzjoni fl-Ewropa u din tip ta' liberalizzazzjoni kellha replikazzjoni negattiva ħafna jkolli ngħid għal daqsan din hija xi ħaġa li aħna rridu nżommu f'moħħna u rridu nanalizzaw b'mod kritiku u rridu nipproteġu kemm jista' jkun. Grazzi. Tajjeb, mela nistgħu nivvutaw għada fuq din l-opinjoni. Umbat il-rapporter ser kummenta mek nistieden lil kulħadd kif kolli rapporter biex nipparteċipaw fil-laqa ta' negozjati tal rapporters meta isiru dawn il-laqat. Mix qed eżattament fir-regoli ta' dan huwa l-unika mod ta' kif nistgħu nesprimu l-opinjonijiet tagħna meta noħorġu b'opinjoni.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 trid titkellem fuq il-kwistjoni elettromagnetika? Le? Naddu għal-limis. U ser naddu għal-punt 41. Is-situazzjoni ta' trialogu fuq E, negozjati mal-Kunsil dwar il-kampijiet elettromagnetiċi. Grazzi, President. Nixtieq ninforma l ehm, kollegi ta' dan il-Kumitat dwar x'ġarab dan it-trialogu. Wara l-ewwel eh, laqat f'jannar, ma niftakarx eżattament il-ġurnata, fejn kien hemm xi diffikultà minħabba l-fatt li Kien hemm bżonn fil-fatt li l-Kunsill jeżamina problemi li ħarġu minn din id-direttiva. Dejjem iżommu f'moħħna li din kwistjoni teknika ħafna u għal daqstant aħna intqajna l-ewwel darba fi trialogu il-bieraħ flaxija. U f'din l-ewwel laqgħa ta' trialogu Eh, aħna diskutejna ta' punti importanti ħafna li naqblu dwarhom bisħieħ u dan jivali dal-metodi ta', ħidma li aħna dotajna fil-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali. Kummissjoni rridet li nerġaw nifetħu l-emendi f'Settembru biex ikunu jistaw naqdu eh, testana ma testa l-Kunsil li eh, imbidel ħafna minn presidenza l-oħra U fil-fatt fuq dan id-dossier kien hemm diffikultajiet kbar fuq il-xogħol um, tal-presidenti wara xuxin. U għal sant nirringrazzja dawk li ħadmu fil-kumitat um, tal-impjegi għaliex kellna ħafna punti li dwarhom qbilna xinu ma l-punti li għadhom pero pendenti għadna għedin diskutu l ewwel punt, il-kwistjoni ta' l-effetti fuq medda twila ta' żmien irrit ngħidilkom li l-bira flaxija il-kunsil kellu espert u il-grupp tagħna kien ġa semgħu lil dan l-espert u għal daqstant ksibna ftit ħin, nexxina nikwadanjaw il-ħin. Għal-daqstan taħna issa rridu naqblu fuq formulazzjoni ta' dawn l-effetti fuq medda twila ta' żmien. fil rwol li għandu jkollha l-Kummissjoni Ewropea li taqbel magħna li jekk dawn l-effetti fuq meta twila ta' żmien jiġu eh, provati xjentifikament f'dak l-istadju mbagħad għandu jkun hemm reazzjoni Ewropea immedjatament. Mbagħad. Il-iżminijiet ta' trasposizzjoni regolamentazzjoni la teżisti għal żmien mhux ħażin u rridu naħsbu li fl-2004 pereżempju kien hemm direttiva ma master tiġi applikata u rridu noħorġu minn dan l-impass. Il-bira, il-proposta tal-Kunsill tal-Kummissjoni fil-fatt kienet dik li ehm, tagħti tliet snin biex din titħol fis se Iżda il-pozizjoni tagħna bejn ix daw rapporters kien hemm qbil u dan il-qbil kien li nitolbu li jkun hemm li naġlu e, dan iż-żmien, insomma, nagħmlu dan iż-żmien għal sentejn u mhux tliet snin. Inna niddiskutu dan għal ftit smien e, din hija direttiva li qatt ma ġiet applikata sa mill-2004, aħna ġa aġġilna e, id-data ta' skadenza u għamilnija f'Ottubru tal-2013 waqt li huma rridu li jaslu għal april tal-2014 u dinja soluzzjoni ħażina ħafna għaliex pratikament konna se naslu għal periodu elettorali u għal stant ehm, kien ikun messaġġ ħażin ħafna ehm, li konna se nibatu fuq dawn l-istess sviluppi u għal stant qed nippruvaw niksbu sentejn ta' ehm, ta' periodu biex din titħol fis-seħ. Minħabba li dan din kienet raġuni ta' sorpriża għalihom. Mod partikolari dan ir-ritmu ta' ħidma u rridu nużaw ċertu prassi u utili utli. U rridu naddu eh, regoli qabel ma, ma, ma dini kollha tidħol fis-seħħa li xinkella ma jkunx jagħmel sens. Issa, għas-26 ta' Marzu aħna tlabna proġett ta' programm ta' xogħol nata l-Kummissjoni fuq dawn il-gwidi, il-lini gwidi, u wkoll fuq iż-żmien ta' tul fis-seħħ jissa jekk wasal il-kollega ikun tajjeb ħafna jista' jispjega, insomma dan huwa r-riżultat tal-ħidma tagħna tal-bira flimkien ma' xedaw rapporters kollha. Forsi però jkun aħjar li konna l-opinjoni tal-Kummissjoni fuq dan il-perjodu ta' sentejn għandi kemm semmejt. Aħna qed nippruvaw ninnegozjaw għal sentejn iżda ser nippruvaw nafsu għal għaġla f'dawn iż-żminijiet, is-sur Serkas. Grazzi President. Nixtieq informakom li s-Sinjura Rapti Privat tiġi għaw, iżda minħabba bidla fl-agenda ma staċ tiġi u għalt li dawn it-tlet punti. L-ewwel net. Kif qalet is-Sinjura Moran Chartier il-laqa kienet pożittiva ħafna minħabba li l-proposta tagħna huma simili ħafna u kienet sodisfatta biex xogħol li saru tisper li dan jibqa' dej sa l-aħħar. U kif qalet, għad fadal dawn il-żewġ eh, punti pendenti u ikun tajjeb kieku nibqaw nafsu nġildu għal dawn iż-żewġ punti sal-aħħar. U importanti ħafna lina li konna l-possibilità li nirrevedu l-proposta kieku jkollha tinbidel xi ħaġa dwar id-data ta' skadenza jew inkella ehm, xi kwistjoni oħra. U mod partikolari rridu nafsu il-Kummissjoni għaliex fit tmien snin huma ġa kellhom biżejjed ħin biex jippruvaw jagħmlu l-istudji kollha li kellhom jagħmlu u mandomx bżon ta' tliet snin oħra. Ovvjament, azzjonijiet tagħhom passati miħomx eh, mm, ċaġa perfetta u għalda sant jek jgħatu spinta li dan il-xol privaw jgħal-uħman il-kem jista jkun. Għalbel ma nadu l-kelma li l-Komissjoni li najt li żewġ gruppi f'din il-Kamra għandhom l-istess proposti u din hija li din il-kwistjoni ta' spinta li hija importanti ħafna. U xagħti li jixtieq jitkellem? Sir Clark, Grazie President. Għandim istoqsija. Jina rajt fuq fuq l-emendi. l emendi oriġinali jgħidu li hawnhekk qed nitkellmu dwar ehm, l-esposizjoni għal radjazzjoni. Et naraw fl-oriġinali li d-dozi, eh, eh, doza massima għanda tkun Oxrin milli sidvrit u l-oħrajja ta' 50. Però qed naraw differenzi kbar hawnhekk dwar eh, eh, eh, dawn iċ-ċifri. Tistgħu tgħidulna eżattament x'ġi propost eżattament? Inti ċert li qed titkellem fuq il-pont ta' Sinjura Moran Chartier numru 15 jgħid il-kellim. Skużani tgħid is-Sinjura Beres, ir-rapporter ma kienx hemm u għal daqstant aħna qegħdin nitkellmu fuq punt ieħor fuq l-aġenda fuq 41, punt 41, mux punt 15. Nerġa, nerġa najlek biex titkellem iktar tard. Tistaw tejdulna dwar eh, l-rida tajba ta'kom dwar l-implementazzjoni ta' din trasposizjoni, kħeġobkom. Grazzi. Nasib il-pozizjoni tal-Kummissjoni jadin, aħna fil-fat, edna dak li jirridna najdu matul il-trialogu, u ser nerġan repeti li Iva, aħna ser nieħdu konsiderazzjoni it-ħansib tal-parlament, u minħabba li jettu li żewġ gruppi jridu jiprogressaw kim jista' jkun dwar din il-kwistjoni. Iżda l-approċċ tagħna wa dan, ovvjament id-direttiva eh, ġiet adottata kien hemm minn twil, però kien ħafna diskussjonijiet sa ma wasalna saw, iżda forsi iva għandna bżonn biex għandna bżonn ta' tliet snin biex nimplementawha. Alla stant però xorta waħda nifmu it-ħassib tal-Parlament. Sir ġantel il-pożizzjoni tagħna, tliet snin. Is-Sinjura Moran Chartier Grazzi lil kollegi li tkellmu u grazzi lil daw kollha li qegħdin jappoġġawna fuq dan is-suġġett nixtieq nerġa' nfakkar lil kollegi kollha tagħna li aħna fil-fatt irbaħna fuq dan il, din il-kwistjoni grazzi għal xogħol effiċenti tal-Parlament. Għaliex aħna żgur ma dawimniex l-affarijiet U għal dan stant, minħabba fek, ħakna li nkunu xiftit eżiġenti u nippruvaw inġelu li l-imsieħba tagħna biex jadżu xiftit ix-xogħol. Dan huwa fil-fatt l-argument tagħna li għandna nagħmlu trasposizzjoni f'sentejn u mhux f'tlieta kif kien pjanat oriġinarjament. għaw urġenti minħabba natura teknika ta' dan is-suġġett. U naħseb iva għana nagħmlu l f f'sentejn. Sa dak iż-żmien għal l-kontributi tal-Kommissjoni u l-Kunsill u nippruvaw ukoll nikkonkludu fit-tieni trialogu uffiċjali. Hawnhekk għal daqstant naslu għal punt disa għaliex is-sur Bulan ingħaqad għatmana u stant nistgħu nizaminaw. L-abbozz tal-opinjoni tiegħu għal Kumitat tal-Iżvilupp għal istabiliment tal-Korp Volontarju Ewropew u l-għajnuna umanitarja. Is-Sinjura Michelle Stifler hija rapporter. Kjoġbok tista' tippreżenta il-ħames emendi ta' kompromess u l-44 emenda li ġew prezentati minn ħafna kollegi, grazzi ħafna Sinjora President, l għennet nina niskuża ruħi tal-li domt ma wasalt, jiena kont qed nitkellem dwar il-kwistjoni tal-demografiċi mediċi. Skużawni tal-li domt. Insomma, dan huwa rapport dwar l-istabilment tal-Korp Volontarju Ewropew tal-Ajnuna Umanitarja tal-Unjoni Ewropea u l-om tiegħu huwa li ikun hemm korp ta' nies li ser jintervjenu foqsma li għandhom xaqsmu ma' katastrofi umanitarja jippruvaw nkunu efficienti minnaħat tal-Unjoni Ewropea u din timxi tfit ma' mizuri oħrajn li ġanna f'dan il-qasam. 69 emenda eh, saru u nishtin ringrazzja li l-kollegi kolla li ħadu sem f'dan l-abbozzar eh, għal dan il-rapport, għal kompromessi, nirringrazzjakom il-koll, nirringrazzja l-soċjalisti, il-kollegi liberali, il-kollegi ħodor li permettulna li naqblu fuq ħames kompromessi u fuq emendo orali waħda. F'dawn il-kompromessi, aħna irnexxilna noħorġu b'xi punti ta' bil fuq it-taħriġ eh, ta' nies li ser jiġu pjegati biex kun jistaw jitter ta' kwistjonijiet ta' ehm, ta' krizi, il-taħriġ li tkun ta' kwalità u l-kontrat ehm, li jiffirma il-persuna li tagħmel volontarjat u l-awtoritajiet għandu jkun dettaljat bit-drittijiet u l-obbligi ta' kull naħa u rridna nassiguraw li il-volontira li jintazlu għal din ir-raġuni uh, jibbenefikaw minn taħriġ kontinwu u l-esperjenza li jiksbu matul ix-xogħol tagħhom meta jkunu qed jieħdu sehem f'dawn l-azzjonijiet għandha tiġi meqjusa bħala tip ta' apprentistat eh, korsijiet ta' taħriġ li jsir ikunu utli għalihom meta huma japplikaw għal xogħlijiet oħrajn u għal standan u overview fil-qosor ħafna ta' kwistjonijiet li jinsabu f'dan l-emenda tal-kompromess għal darboħra jien ringrazzja l kollegi u jiena nista' nirrispondi kummenti u mistoqsijiet oħra li jkollkom. Naddu għas-Sur Papadopoulos. Signora Papadopoulos, grazzi President, aħna naqblu eh, l-ideat ta' Sur Buland kien hemm xi punti interessanti li huma inklużi fl-emendi ta' kompromess l-importanza per eżempju ta' taħriġ tal-volontira u l-lista dettaljata ehm, tal-volontiri, tal tal-protezzjoni tagħhom, xogħol tagħhom u l-bazi fuq eh, NGOs ġa esistenti, naħseb li il-ħakna kompromessi tajbin ħafna u nħedġet il-kollegi tagħna biex jiffurmaw jivutaw favur dawn l-emendi u dawn il-kompromessi u nirringrazzja l-Sur Bulandu kolla li ġaħna kena kooperazzjoni tajba ħafna, grazzi. Senior Harkin. Thank you very much and I too. Grazzi ħafna. Nixtieq ningrazzja wkoll ir-rapporter tal-kooperazzjoni tajba li kellna biex nilħu ftejim fuq dawn il-ħames kompromessi. Jekk inħarsu lejn dawn l-opinjonijiet, konna konxi ħafna tal-ċirkustanzi biex dawn il volunteri jirċivu it-taħriġ u narħarsu lejn ċirkustanzi li jisibu ruħom fihom nħarsan l-sigurta soċjali. U nappoġġaw lil dawn il-volontiera ħafna dettalji oħra illi ġew eh, jiġu apprezzati minn dawk il-volontiera kollha. Aħna inkludejna wkoll fuħed mill-kompromessi tagħna li l-volontiera kandidati jkunu jistgħu jitru prendet stati jekk ikunu jridu. Iżda nemnu li l-opportunità għandha tkun hemmhekk. Naħseb li għamilna ħidma tajba ħafna nixtieq nirringrazzja lir rapporter u shadow rapporters ukoll tal-kooperazzjoni tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna. Hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem? Jidher li le. Tajjeb ħafna. Eh, Sur Bulan, tixtieq titkellem? Le, ma jidirx li jekk laqas. Tajjeb ħafna ħanivvutaw dwar dan għada waqt is-sezzjoni tal-votazzjoni li hija skedata. Immorru għal punt 11 nadu għal rapporter Nadja Hirsch. Is-Sinjura Nadja Hirsch ħad titkellem fuq l-elementi ta' kompromess fuq din l-opinjoni fuq il-protezzjoni tal-data process personali u il-moviment libru ta' din id-data għal protezzjoni tal-individwi. Din hija opinjoni li għan sottomessu mal-Kumitat Libe. Ir-rapporter mek huwa is-sun Albrecht. Grazzi ħafna, Sinjura Ċer. Nishti intikom ideja ta' l-emendi ta' kompromess illi kena sissa. U nishtiq nirringrazzja l shadow Reporters. Nirringrazzjom ħafna tal-għajnuna tagħhom kellna tlet eh, laqat sissa. Nafu li din eh, dan huwa dan is-suġġett huwa kontroversjali, kull eh, partit provajżom jżomm il-pożizzjoni tiegħu Iżda fl-aħħar mill-aħħar eh, naħseb li sibna kompromessi tajbin ħafna. U żgur nistgħu nsibu ehm, l-kompromessi finali. Inħarsu lejn il-blacklists. Jekk għandna xi ħaddiema li huma involuti fi trade unions u li huma parti mill-konsilli, ehm, dawn ma għandhomx jitlu fil-blacklists din kienet ftejm, da kien ftejm li l mal malajr. It-tieni eh, kompromess għadama ma solviċ. Jider li jem zbilanċ bejn l-impiegat u dak li qed jimpiega. Jider li mhux possibbli għal ħaddim li jkun jista' jagħti l-opinjoni fuq l-proċessar tad-data ma jkunx hemm premji finanzjarji. Din huwa l-aspetti li aħna nixtiequ nkopru, pereżempju l-pensjonijiet, l-iżvilupp eh, personali u tal-impjegati, dan kollu ħajġi kopert eh, biex jiġi awtorizzat. Rigward eh, tielet kompromess, jitkellem fuq l-istess ħaġa, kompromess de jitkellem fuq l-uffiċjali u għawnek u rridu namlu ċara illi l-uffiċjal li qed jipproteġi d-dejta wkoll għandu jiġi protett. Għandu jkun jista' jagħmel xogħlu sewwa. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta għandu jkollu aċċess tajjeb ma l-impjegat u ma dak li qed jimpjega. DA jider li kompromess iktar għal dan it-test. L-uffiċjal għandu bjiġi mażul wara li jkun hemm xi tħassib mill-rappreżentanti tal-posta xogħol. Dak huwa l-kompromess deqa. Mbagħad nadu għal kompromessi E u F. Dawnhekk qed nitkellmu fuq in-numru ta' data ta' kull sena. Kenna ħafna kompromessi Fil-proposti deċidejna fuq 250 pala mont. Iżda rridu naraw ftit, naraw il-liba xirit u rridu naraw kif nistgħu nħu ftejn magħhom fuq dan il-punt. Rigward l-emenda li jmiss. L-emenda G. Skużani fuq premessa wieħed tnejn erba' rigward artiklu 82. Eh, Nitkellmu fuq id-data personali hawnhekk. Li data personali għandha tiġi proċessata taħt ċirkustanzi partikolari jekk ikun eh, bil bejn l-imsiba soċjali per eżempju ġifiri hawnhekk nistgħu nbidlu l-klim f'dan il-premessa għal-emenda ġe emenda akka fuq id-data bejn il-kumpaniji u anka mal-Unjoni Ewropea. Iżda l-barra mill-Unjoni Ewropea għandna anka kapitlu 5 li jitkellem fuq dan ir-regolament huwa eh, regolament estensiv immens. Nistgħu ngħaddu l-kompromess i dan jitkellem fuq l-atti delegati u fuq il-standards tekniċi Aħna deċidejna illi nintroduċuhom f'dan it-test u nħarsu l il-benefiċċji u eh, l-ispejjeż li jkollna. Ma nistax nħarsu biss l-SMEs. Irridu nħarsu lejn eh, nkal kompromess ke nħarsu koll l-fissibilità tal-istati membri fil-kontest ta' dan ir regolament Nafu li l-Stati membri għandhom responsabilitajiet tal-liġi. u konsil diġa u kol jishtiq jara xi flessibilità fuq dan il-settur partikolari. Emmu ukoll kumpaniji u negozji li huma involuti ħafna l-istati membri jixtiequ li jkun hemm armonizzazzjoni din dan il-qasam. iżda għal konsil da ma tkunx possibli. Bekk aħna deċidejna illi nimxu mal-idea eh, ta' bil kollettiv legali dan kollu huwa fit-test u saru l-arranġamenti neċessarji nħarsu dan il-konċetti kollha kien hemm għastaftajim bejn pajjiż u ieħor. Iżda nexxina naħseb illi inneħħu dawn dan it-tħassib kollu. binna fuq dawn ir-regoli. Jista' jkun hemm xi problema jekk qed nitkellmu fuq settur partikolari. Jew anke jekk ikun hemm xi eh, ftehim kollettiv fuq dan il-settur. Jekk pereżempju għandna kumpanija illi tħalli l-imħaddima tagħhom li tuża il-mobile tal-kumpanija Nista' forsi jkollna qbil eh, kollettiv fuq dan il-qasam. Jekk il-ħaddim jitlef il-mobile, allura d-dejta kollha tiġi mħassra minn fuq dan il-mobile. Dan għandu jidħol taħt il bil kollettiv. Il-ħaddim ma jkunu firmaw, jkunu qablu dwar dan. Ma jkunx hemm interferenza minħabba dan il-mobile phone għaliex ikun hemm bil minn żewġ naħat Dan kollu għandu jitħol taħt bil-kollettiv, dan kollu biss ikun possibli b'dan il-mod. Fuq dan xtaqt nitkellem illum, dak kien kompromess aqqa, nishtin nitkellem fuq kompromess ke il-standards minimi il-ħaddim se jiġi informat fuq il-proċessar ta' data tagħhom. Ukoll ikun hemm sorveljanza tal-video u għandha tiġi eh, projbita jekk ikun eh, sorveljanza tal-video u l-ħadim għandhom jiġu informati. Aħna qed nitkellmu wkoll fuq l-inkjesti ta' trasmissjoni ta' data. Hawnhekk għad fadilna kwistjoni li ma solvejniex kif nistgħu normalizzaw id-data u kif nistgħu nużaw id-data għal protezzjoni tal-saħħa wkoll. Daħar su kol ma' xevlu rapporters. L-aħħar punt għandu xaqsam mal emails u l-komunikazzjoni kif nistgħu nużawhom eh, b'mod privat. Daw kienu l-kompromessi, Sinjura President, daw ħan votaw dwarhom għada dak l emendi li kellhom malati delegati. Pala rapporter, eh, personalment jiena naħseb illi ma nilqahomx. Mhux għax ma naħsibx illi m'għandniex nindirizzaw dawn il-punti, iżda rridu niftakru illi hemm ċertu proċess għall delegati għandna l-kumitati apposta jom. Ġifiri naħseb dan l-att il-komitat għanda taħdem fuq ma naħsebx li aħna irridu nisforzaw Xonna, Grazzi ħafna tal- tal-għajnuna ta'kom. Nkomplu għada. Nasab illi eh, ma nis soluzzjoni perfetta, iżda hija soluzzjoni li timxi lejn it-triq tajba. Grazzi ħafna. Signor Lambert. Signora Lambert. Grazzi l-rapporter tagħna u għal kooperazzjoni, livell ta' kooperazzjoni tajab ħafna, kena diskussjonijiet għall emendi ta' kompromess. Aħna zgur ħana appoġġjaw il-maġġoranza tagħhom anka kompromess ke illi għadna kemm semmejna rigward il-saħħa s-sigurtà fil-post tax-xogħol u anka għad-data għanna xi problemi kif qalet ir-rapporter ukoll xi setturi rigward il-flessibilità u l-bil bejn il-msieħba soċjali. Kif nistaw nilħu dawn l-standards eh, taħ dawn ir-regolamenti? Jew għandhom forsi jkollhom xi tip ta' deroga rigward fuq dawn l-standards? Għanna wkoll problema bil-bil tal-imsieba soċjali jekk dawn ma jħuġ il-livell tal-regolamenti għanna xi problemi dwar dan. Rigward l-emendi tal kompromess ġe eh, u je. Apparti minnek aħna nappoġġaw il-bqija dawn, dawn il-setturi huma diffiċ diffiċli għalina. Rigward l-atti delegati, aħna nappoġġaw il-pozizjoni tar-rapporter fuq l-atti delegati. nħarsu l lejhom għal fatt li il-kumitat se jkollu ideja ċara tar-regolamenti u mbagħad ikunu jafu x'inhu tajjeb u x'mhuwiex dati delegati diġa edin fil-proposti tal-libe. Għana nistaw nħassru l-lati delegati fċertu partijiet. Aħna ħan appoġġjaw il-rapporter deċiżjoni tagħha. Biex ħarsu lejn riżultat ġenerali rigward il- dak li ġi proposta regolament in ġenerali. Grazie. Senior Serkas, ma nafx jekk hemm xi oħra li tkellem. Niskuża ruħi. Is-sur Engoljano l-ewwel. Grazzi, Signora President. Nixtieq nirringrazzja lil l-rapporters u shadow rapporters kienu negozjati eh, diffiċli. Ħares l-elementi ta' kompromess u rigu minnaħat tal-PPE aħna nistaw nilqaw dawn kollha m'għandniex oġġezzjoni għal dawn il-kompromessi. Ġifier nixtieq nirringrazzjakom kompli bil-ħadma tagħna grazzi. Is-Sinjur Serkas. Iva, nawguraw l-Sinjura Hirsch għax għamet xogħol importanti ħafna u kienet l-essa li tilqa' ħafna mill-mistoqsijiet mill-grupp tagħna. L-emendi 14 eh, nistaw nil-qawom u forsi jem xie kompromessi fuq eh, B u C illi ma nistawx forsi nil forsi nistaw eh, nsibu soluzzjoni ħjar fl-aħħar, però in ġenerali eh, l-ideja hija waħda pożittiva immens. U rridu ħarsu lejn id-drittijiet tal-ħaddiema u dawn irridu jiġu rikonoxxuti. Din hija kwistjoni importanti għalina u importanti li jkollna l-appoġġ mistħoq. Grazzi. Signora McIntyre. Grazzi, Signora President. Nishtir ringrazzja l-rapporter ta' xol tajjeb ħafna li għamlet. Kena diskussjoni twila li ħars tħalajn l-tħassib mill-gruppi differenti. Naħseb li l-ħakna kompromessi tajbin ħafna. Diġa ta' qabel minnaħat tal-grupp tijaj. Aħna nemnu l-punt ta' dan ir-regolament huwa li nkunu ċari għal-negozji biex huma jkunu jafu x'għandhom jagħmlu għal protezzjoni tal-data personali. Jekk dan ir-regolament għandu jinkludi sezzjoni fuq li nimpiegaw li gwart artiklu 2 irridu nkunu ċari xed nitolbu li sati membri li jagħmlu. Ma rridux nkunu stretti żejjed Uridu nkunu ċari għal-negozji, l-SMEs, il-mikroentreprizi, dawk li m'għandhomx l-esperti tagħhom. Biex aħna ma nżidux il peace fuqhom. Uridu nkunu ċari f'dak li huma għandhom jagħmlu. Naħseb ukoll li donħarsu li l-istati membri diġà għandhom eh, leġiżlazzjoni taħdem tajjeb ħafna fuq il-protezzjoni tad-data irridu nkunu ċerti li dan ir-regolament ma tillimitax l-istati membri għal dak li diġa qegħdin jagħmlu. Fl-istess bl-istess mod irridu jkollna standards għolin ħafna u rridu jkollna qafas illi tejn l-istati membri li qatt m'għandhomx protezzjoni ta' data kif suppost. Tajjeb, rħarisna mod tajjeb ħafna lejn il-kompromessi Punt li ma taħsibx nistgħu nappoġġew huwa l-kompromess ke ma nalebda problema bil-prinċipju għal dan il-kompromess iżda il-lingwaġġ hawnhekk huwa wis stret rigward punt D. Ma nafux kif daħħa jiġi applikat fuq il-banek u l-frodi, per eżempju. Kompromess E u fe ma nasibx li l-komitat għandu jispeċifika n-numru ta' l-ammont imma il-lib għandu joħreġ b'dan il-numru. Aħna konna kontenti iżda xorta waħda bil kompromess nixtieq ringrazzja rapporter għal darbohra. Grazzi ħafna, hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem. Jekk le nixtieq ngħaddi l-kelma l darbohra l-rapporter. Le, tajjeb ħafna nista' idilkom meħan votaw dwar dan għada u libe f'April tkun tista timxi mal-opinjoni tagħna. Grazzi ħafna. Dan tikkonkludi punt 11 nimxu għal punt li jmiss, punt 12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 Kif forsi tiftakru, dan jidher li huwa rapport tekniku. Jirdu konna kriterji ċari għad-demografika tal-Unjoni Ewropea. Il-pożizzjoni tiegħi hija l-istess bħal ta' qabel, naħseb jiena l-unika wieħed li nemmen li dawn id-dokumenti se jkollhom konsegwenzi serji speċjalment jekk iħarsu lejn il-Kunsill u l-mod ta' kif huma kienu qegħdin eh, jivvotaw mill-2010 fuq dan il- dan ir-rigward. Se jkun konsegwenzi minnaħa politika mill-istati membri u jista' jkun hemm konsegwenzi li qasbis qegħdin naħsbu fuqhom. Anka li eh, toħlo problema l-ispirtu tal-Unjoni Ewropea, speċjalment il-pajjiżi ċentrali tal-Ilvant, u l-pajjiżi Baltiċi illi ħajkollhom problema. Rajna numru ta' emendi, 50 emenda. Wieħed maħdem mill-emenda tiegħi ma kienx aċċettabbli. Irrid ikollna sistema unifor ta' uniformi għall-Stati membri kollha tal-Unjoni Ewropea l-indikaturi u klassifikazzjoni li ħanużaw naraw li hemm differenza kbira bejn l-istati membri. Aħna diġa, il-komitat diġa vota dwar dan taħt eh, ċirkustanzi ta' ċertu ċirkustanzi l-istati membri kun jistaw jivvotaw. Ikun jistaw jizzaw tomessu metodi ġodda. Iżda artiklu 2 u artiklu 3 f'dan il-dokument jinkoll nista' jkollna dejta differenti u figuri differenti naħseb huwa importanti ħafna li dak il-każ jkun irid kun hemm kontinwità għall proċedimenti. Aħna nistgħu nilqgħu il-proposti li saret saru mill-Kummissjoni fuq il-demografiċi. Iżda għal Iżda rridu ħarsu lejn l-idea tal-Unjoni mod ġenerali. Nisoħarsu son kalin il-passat, kell għandi xi problema bi definizzjonijiet u l-kunċetti ta' parti 2 u parti 3, naħseb irdu nerġgħu nikkonsidraw dan it-test anke artiklu 4. Fejn nitkellmu fuq il-lanijiet tal-Unjoni Ewropea. Importanti li jkollna standards internazzjonali nikkalkulaw demografika fuq standards internazzjonali. Iżda jidder li f'artiklu 4 hemm xi noqqasijiet. Ħarsu l loġika li semmejt. Importanti li nżommu f'moħħna illi hemm nies fl-Unjoni Ewropea li m'għandhomx detenza permanenti. Ġifiri, hemm deċiżjonijiet importanti illi jistgħu jkunu ta' suċċess jew jistgħu ifallu. Importanti naħarsu l-proposta tagħna b'serjetà anka għal popolazzjoni ta' <clears throat> migrazzjoni illi jista' jgħinu biex dawn il-proposti il jkunu ta' suċess jew ifallu irdu ħarsu lejn il-politiki illi għanna u nħarsu lejn il-prinċipju eh, ta' preferenza li ma nistawx neħuwa. Importanti li l-ċittadini kun jistaw eh, igawdu eh, mid-drittijiet li għandhom u jiexu f'livell tajjeb ta' jixin. ċertu konċetti illi għandhom jiġu uniformi mal-Unjoni Ewropea sħiħa. Irdu nħarsu lejn il-mod ta' kif din id-dejta qed tiġi użata. Naħseb mhix aċċettabbli li li eh, ċertu pajjiżi jibatu n-nies u oħrajn li jirċievu. Grazie ħafna, President. Dan dokument wieħed kontroversjali, nifhem, imma bħalissa mannix emendi ta' kompromess. Sfortunatament. Issa nad il kelma lill-Onorevoli Bastos, u mbagħad lill-Onorevoli Papadopoulos. Grazie ħafna, President. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja u nifraħ lir-rapporter l-Onorevoli Xogor għal mod ċira ehm, kif indirizza dan ir-rapport. Anke l-punti li qajjem importanti, dan id-dokument huwa wieħed importanti, għandu raġun u għandu punt di vista minħa tal-politika huwa rapport delikat. Hemm anke punti għal stati membri partikolari pal per eżempju il-Portugal li jistaw nomlu l-ħsara b'dan ir-rapport jekk ma nikkalkulawx bil-qis l-effetti kollha li jistgħu ifeġġu minnu. Hemm impatt negattiv u f'dan ir-rigward jiena ressaqt emendi ta' kompromess li ġew imresqa wkoll minn kollegi oħra mill PPE b'mod partikolari l-Onorevoli Ori. Kwistjoni li qed nitkellmu dwar għandha x'taqsam mal-voti biex naslu għal maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill mill-2014 il qudiem Il-voti għal maġġoranza kwalifikata irrid ikollhom Eh, e skont il-numru ta' ċittadini nazzjonali fl-opinjoni tagħna li għandhom residenza uffiċjali f'dak l-istat. Jekk dan din l-emenda tibdel dan il-ħsieb b'residenza tas-soltu flok residenza uffiċjali, flok residenza permanenti, u ċittadini ċittadini nazzjonali dan għandu ċertu implikazzjonijiet. Għandu implikazzjonijiet fuq dawk il-pajjiżi li bħalissa qed ikollhom ħafna migrazzjoni minħabba il-kriżi. Nafu li dan iġib miegħu impatt soċjo-ekonomiku iżda hawnhekk ma rridux ndaħluhom fir-rapport u ma jridux waslu impatt negattiv fuq il-pajis minħabba n-numru ta' voti li kollu għal-maġġoranza kwalifikati u n-numru ta' membri li kollu għal-Parlament Ewropew. Għalhekk nittama li rapporter jista' jis e, dawn il-punti u jis dawn il-punti li jkunu iktar ġusti u iktar adattati għal kuntest attwali. Grazzi. Jina nixtieq ngħid li verament sorpriża kull ma jmur meta nagħtu ħarsa li dan id-dokument tajt il-President kellna trattat tal Lisbona issa ilu fis ġi emendat minn tal-inqas l darbiet imma l-ebda stat membru mhux qed jiddubita r-regola tal-voti li ġiet adottata bit-Trattat tal-Lisbona. Min jafala? Forsi brabta ma' ċertu statistika nistgħu nqisu x'aċċettaw l-istati membri meta firmaw biex jieħdu sem bħala membru sif l-Unjoni Ewropea l-ewwel nett. Ma naħsibx li tagħmel sens li nagħmlu dan. Is-Sinjura Papadopulo u mbagħad l-Onorevoli Harkin. Grazzi President. Dan dokument importanti ħafna ta' bil-ħaq u wieħed kontroversjali ħafna. Għattajna ħafna ħin niddiskutu din il-kwistjoni li Sinjura Baxtox semmit fuq il-maġġoranza kwalifikata. Jiena naħseb li minnaħatija jiena ressaqt emenda għaliex hemm ħafna tħassib anke minnaħa ta' rapporter stess għal dawk il-pajjiżi tal-Vant, tal-ċentru tal-Unjoni Ewropea qed jiġu affettwati. Dan huwa rapport tekniku u għalhekk isniħ bħala tali. Ma fl-istess ħin importanti rrid ikonna statistika u informazzjoni affidabli li ħadd inħareġ minn 27 stat membru biex bekk nkunu nistgħu nqabbluhom u jistgħu jkunu affidabbli għaliex kultant fl mod dirajna li ma kienx hemm konsistenza fil-proċeduri dwar il-ġbir tal-informazzjoni u l-istatistika. U xi kultant anke fil-paragun tal-proċeduri u l-istatistika minn pajjiż għal ieħor ivarjaw ferm. Għalhekk importanti li u dan id-dokument u li jkollna kompromessi. Iżda dan ma kienx l-unika punt li kellna punti di vista kontroversjali fuq kien hemm sforz minn ħata rapporter sfortunatament biex tindaħħal ħafna terminoloġija li tmur kontra terminoloġija li hija aċċettata internazzjonalment. Per eżempju, huwa jsemmi ħafna terminoloġija, reġuni ġodda. Dan ifisser li d-dikjerazzjonijiet NATS, NUTS, mumiex qegħdin jiġu jusa, anke huma aċċettati internazzjonalment. Dawn iddaħlu minħa l rapporter L-SND għamlet diskussjonijiet intensivi ħafna man kunsil kunsill u l-linja tagħna bħala grupp għal votazzjoni tqis il-mod prinċipali kwistjonijiet ewlenin li m'għandniex naċċettaw bidliet fil definizzjonijiet fl-artiklu numru 2 lanqas fir-rigward il-termini ta' residenza u anke fl-introduzzjoni ta' ċittadinanza, iżda nżommu ma' l-użu internazzjonali ta' definizzjonijiet internazzjonali. Il-prinċipju huwa li ma nbidlux lan ta', din, ta dan ir-regolament l-artiklu 4 dan jinkludi eh, punti fuq il-data meħtieġa u ma nix tamlu referenza wkoll għal Eh, ċittadinanza jew residenzi. Skont dan eħsib għalhekk aħna kontra ħafna mis-suġġerimenti ta' Sur Xogor għaliex jeqilbu ta' taħt fuq ħafna regolamenti oħra u jkun hemm reazzjoni ta' katina għaliex huwa jipproponi definizzjonijiet speċifiċi minnaħa li mhumiex aċċettati u ma ntużawx f'ħafna regolamenti oħra minnaħa tal-Kummissjoni. Għalhekk Abbażi ta' dan aħna provajna nifacilitaw id-diskussjoni u bħala grupp u bħala xedu rapporter tal-SND jina ressaqt erba emendi ta' kompromess batnijom l-gruppi politiċi kollha u l-xedu rapporters u nittama sow li sabiex intemmu dan id-dokument inħedġiġom biex jifluhom sow bir-reqqa għaliex naf fiħdan il-PPE per eżempju hemm opinjonijiet kontroversjali wkoll mhux maqut bħala grupp politiku kollu kemmu li appoġġa l-idejat ta' Sur Xogor, għalhekk jiena nissuġġerixxi bisħih li xedows shadows kollha jisu dan il-punt u rridu nqisu wkoll li d-dekorazzjoni nazz tal-ġnus maquda hija l-iktar waħda magħrufa, terminoloġija tal-Unjoni Ewropea ma tistax tkun differenti u għalhekk ma rridux indaħlu bidliet fuq lan fuq il-pellegrinaġġi reliġjużi, fuq definizzjonijiet, eccetera. Għalhekk jiena ressaqt erba emendi ta' kompromess kifat u nħeġġeġ li shadows kollha jifluhom jaqrawhom u forsi nkunu nistgħu naslu l-kompromess. Signora President, grazie ħafna. memx għalfejt impenja li Sinjura Moran Xartier b'dak il-mod, issa naddu l kelma l-Onorevoli Harkin narfu il-fatt li għanna bżon statistika koerenti, affidabli u li tagħmel sens li tkun tista' tqabbilha, imma meta tiġi biex tagħmel dan ix-xogħol ma tantx huwa daqshekk sempliċi daqskemm taqbad u tajt. Għalhekk irridu noqogħdu rib it-test tal-Kunsill, irċevejna l-emendi ta' kompromess mis-soċjalisti u aħna nemnu li nistgħu nappoġġawhom il-biċċa kbira tagħhom. Nixtieq nagħmel komment dwar l-artiklu 2 paragrafu 1 parti D sotto paragrafu 2 li jimxi ma dak li qal is-Sur Papadopolo fuq definizzjoni ta' residenza tas-soltu, usual residence. Anke l-proposta minnaħa ta' soċjalisti f'dan ir-rigward dwar residenza tas-soltu tkun bbażata fuq ċittadin li għatta residenza tiegħu is-soltu f'dak il-pajjiż ikunx ikun ix-xogħol tiegħu. Imma skont it-test tal-Kunsill u anke skont il-regolament tal-2008 fuq il-ċensiment tal-qasam ta' djar kif ukoll ċittadinanzi ċittadini meta jkun hemm assenza fuq periodu ta' żmien għal trattament ta' mediku, għal pellegrinaġġi reliġjużi, eċċetra, irid ikun hemm indikaturi differenti. Meta qrajt għal ewwel darba din kien ħassejt li kien importanti li konna dawn l-eżempji. Minkejja dan, diġa' parti minn regolament tal-2008 u għalek għallan ta' koerenza minn tal-inqas forsi nistaw nqisu dal-punt mill-ġdid biex bekk nappoġġaw. Fl-opinjoni tiegħi mhix eh, kwistjoni li tħollu torbot imma jiena nixtieq li jkollna koerenza u għalhekk forsi nqisu dal-punt. Kwistjoni oħra li għajjem is-sur Xogor u għamma referenza għalija huwa il-perjodu ta' żmien fejn dak li jkun ikollu residenza tas-soltu tiegħu. Huwa suġġerixxa minn tal-inqas ħames snin. Aħna ma nistgħux nappoġġaw dan bħala grupp, aħna nemnu li t-test propost mill-Kummissjoni u appoġġat mill-Kunsill ta' perjodu ta' 12 il xar huwa test aħjar u il-ħames snin ħarġu mill-proposta tas-sur xogor imma sa fjien, forsi żbaljata ma nafx, tikkoreġuni imma dal periodu ta' ħames snin ma jider imkien fl-ebda definizzjoni internazzjonali jew dokument internazzjonali u għalhekk aħna ħanżommu mal-perjodu ta' 12 xahar kif propost minn naħa tal-Kummissjoni u maqbul ukoll mal-Kunsill. Għal darba oħra t-referi għal l-emendi ta' kompromess proposti mis soċjalisti naħseb li nistaw naqblu mal-emenda ta' kompromess numru 4 li titkellem dwar il-firxa ta' data eh, disegregata skont il-sessi naħseb li nistaw napoġġawa. Grazzi, il-President, l-Onorevoli Ori, unbat kelli moħra wara. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi l-rapporter, l-ewwel net nixtieq nagħti tweġiba dak li għattinti, Sinjura President. Ma naħsibx li hawn xi ħadd li qed jiddubita il mekkanizmu ta' taħid ta' deċiżjonijiet li qbilna dwaru fil-Trattat ta' Lisbona, le, aħna t nitkellmu dwar apparat ta' statistika, mekkaniżmu meħtieġ hawnhekk biex niddeterminaw li f'mument partikolari numru ta' nies jinsabu f'territorju ta' stat membru partikolari. Fuq hekk qed nitkellmu fuq il-demografija u naħseb li importanti zammuf f'moħħna li il demografija mbagħad tiddetermina il-pis li jkollu pajjiż kont il-numru ta' membri, skont il-voti, eċċetera. Ħadd jidubi ta' it-Trattat ta' Lisbona. Fuq l-istatistika jiena bħala xjentista eh, naqbel mal-valur tal-istatistika, dimt bosta snin fuq dan u għalhekk qed nitkellem mill-esperjenza, nafdom. Issa, Fil-rigward punti ħol nishtiq namel għaw nek nishtiq nati ħarsa lejn id-definizzjonijiet jek permettuli. Per eżempju, residenza ta' soltu, kif tiddetermina il-popolazzjoni, kif tuża dan kunċett, ecc. Nishtiq najt tej fuq dan jek permettuli. Periodu ta' 12 xar, fl-opinjoni tiegħi huwa periodu qasir wisq. Mux qed nitkellmu dwar proċess ġdid, l-istatistika ilhom jużaw dan il-perjodu meta titkellem dwar residenza tas-soltu, u s-soltu kien ikun 10 snin bħala periodu ta' referenza u naħseb li kienet tagħmel sens dak iż-żmien għaliex is-soltu ċen isir kull 10 snin jew 5 snin fil-pajjiżi tagħna, mbagħad ikollok il u l-istatistika skontu. Imma ċertu stati membri jistgħu jagħmlu bażi ta' statistika fuq bażi ta' sena annwalment U għawek il-Komissjoni x tittamel t modernizzar tal-kuntatti ma l-Uffiċi Nazjonali tal-Istatistika, ġifiri meta jkollok l-istatistika annwali dawn jiddaħlu fil-kalkoli tagħna. Tista' tkun idea tajba, ħażina, minn ċert, imma naħseb li l-approċ tal-Kummissjoni jagħmel sens irridu jaġu l-affarijiet mhux ikonna dowmin ta' sentej imma ta' sena għal ġbir u eh, trasmissjoni tad-data nazzjonali. Nista' nifhimha imma li tinsira diffiċli nifhimha hija din. Il-kunċett tal-residenza tas-soltu. Usual residence, dak li s-soltu jkunu fil-pajis bħala residenti. Issibu impenn bejn dan il-persuna bejn din il-persuna u l-persuna fej qed tgħix fej għandha residenza tagħha Meta nitkellmu dwar il-popolazzjoni in ġenerali, tista' titkellem dwar individwi, individwi bla familji, f'individwu li jista' jkun resident f'stat membru ieħor, jista' jkollu obbligi, jista' jkun qed jaħdem x'imkien ieħor, jista' qed jivvjaġġa lura lejn pajjiżu fuq bażi regolari. Jiena stess nivvjaġġa minn min pajjiżi għal Brussell u hemm ħafna karozzi oħrajn, Spanjoli, Italjani, pajjiżi oħrajn li qegħdin eh, isuqu minn pajjiż għal ieħor minħabba x-xogħol tagħhom. Is-soltu il-periodu ta' 12 xahar huwa inqas minn kuntratt tax-xogħol tas-soltu, s-soltu meta jkollok kuntratt ta' xogħol ikun ta' tliet snin jew erba' snin. Ma jekk ikollok kuntratt tax-xogħol ta' tliet snin jew erba' snin ma jfissirx li ħassir Belġan jekk tiġi Brussell, tkun xi tkun Ungariż, Franċiż, Rumen, mhux qed tibdel in-nazzjonalità, qed ejja taw minħabba l-kuntratt tax-xogħol u qed tagħmel il-xogħol tiegħek hawnhekk. Imbagħad hemm eh, l-sekondjar, fejn dak li jkun jiġi mibawt jew maħtur biex jagħmel dak ix-xogħol fisem il-pajjiż, eċetera. Walek ma naħsibx li tagħmel sens li konna eh, kunċett ta' ħames snin jew li ma jeżistix internazzjonalment, jiena naħseb li l-kunċett ta' residenza permanenti huwa ankrat f'konvenzjoni partikolari u titkellem propju fuq ħames snin, għalhekk naħseb li rifless x'imkien ieħor Hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar residenza permanenti xorta waħda f'dal każ partikolari, imma skont l miżuri statistiċi hemmhekk inkun qed nitkellmu dwar ħames snin. Bad skont il-proposta għandna nis li minn tal in għal sena jkunu residenti għal pajjiż. Naħseb li dan il-limitu massimu hawnhekk. U għalhekk nagħlaq din il-parentesi jekk tippermettuli kena diskussjoni fuq l-istatistika, fuq natura tal-istatistika u nishtiqni għafawn fuq dan. Nifhem li fil-Kunsill kienet eh, mxi tħarir, ma tax kien hemm problemi, kien hemm esperti tal-istatistika bawta, dawn huma eh, professjonisti fil-qasam, kulħadd qabel, kulħadd kien kontent u naħseb li kulħadd qaliva ejja nimxu b'dan ix-xogħol. Imma sa dan tant daħlet trattat tal-Lisbona u dan ser iġib miegħu konsekwenzi u reperkussjonijiet, per eżempju, fir rigward il-metodu ta' statistika li namlu biex nikkalkolaw il-pejs tal-pajis. U l-Parlament diġà beda jsemma leħnu u beda għajjem ċertu problemi fuq dan għax dejna nisfidaw dan il-punt għax kien hemm konsegwenzi politiċi li ma konniex bassarna li minn qabel. Mhux qed nserħu fuq il-parir espert tal- statistiċi tagħna skont id-data statistika li qed jiġbru kif ħanużawha, eċetera. Per eżempju, riperkussjonijiet marbuta ma' proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Qatt ma rajt mudell kemm jekk tħares lej kunsill jew kummissjoni qatt ma rajt mudell li ver verità ser jgħidlek eżattament x'impatt ser ikollok fuq il-mekkaniżmu ta' teħid ta' deċiżjonijiet għandek il-proporzjon bejn l-istat membru għall-ieħor, kif ħajkun hemm distorzjoni tagħhom, eċetera. Eżempju tangibli jekk tista' taraħ iva, forsi nistgħu naħsbu xiftit ftit fuq dan, hija problema ta' daqs kbir, hija xi ħaġa daqshekk serja li rridu nqisu. Forsi jista' jkun hemm metodu ta' kalkoli fejn ikollok pereżempju mittel fruħ li huma parti minn territorju ieħor imma forsi dan ma jkollux biżejjed impatt importanti fuq il-mekkanizmi ta' taħid ta' deċiżjonijiet. Forsi le, imma f'ċertu ċirkostanzi anki popolazzjoni iżar jistgħu jkollhom impatt iva fuq it-taħid ta' deċiżjonijiet. Forsi jista' jkun eżempju jekk ikonna dawn l-eżempji mbagħad ikonna iktar fuq xiex nomodu, iktar fuq xiex nitkellmu. Il-proposta hija ta' ħames snin, minħat tal-Kummissjoni ma nafx kemm men sens, xorta ħajkonna trialogu brabta ma dan ħajkonna skambju ta' dan l-argumenti u forsi kon argumenti konvinġenti biżempji tangibli biex bekk nuru li dan il-metodu jew metodu ieħor mhux ser ikollu impatt negattiv fuq stat membru jew ieħor. Eżempji reali li jkunu aħjar biex nkunu nistgħu insawru l-argument tagħna. Bekk nġelu l-Kunsill joħorġu mill-pożizzjoni tagħhom u jeruna fil-prattika kif ser eh, taħdem din id-deċiżjoni x'konsegwenzi se jkollhom, bat mbagħad indaħluhom fid-dibattitu. Dawn il-kommenti tiegħi bħalissa li kelli xinżid ma' dan id-dibattitu mhux l-ewwel darba li qed insibu ruħna f'sitwazzjoni bħal din, imma huwa żmien fejn il-Parlament Ewropew irid jaħseb dwar ir-rwol politiku tiegħu li jrid jaqdi u rridu nindirizzaw ċertu kwistjonijiet sensittivi u naħseb li għamel sensi nagħmlu dan. Il-President dispjaċini, il-ħin qed jaġġel, qed jafas, għandna ħafna kellima imma mistawx ikonna kellima li jitkellmu tled darbit aktar mill-li tkellem il-rapporter. Ġifiri, nitlobkom tkunu konċiżi. L-onorevoli Ungarjano. Ekk l-xogħol tagħna għal dan huwa li jkollna data statistika affidabbli. Dan huwa lan ta' dan ix-xogħol kollu u naħseb bażi ta' kunċetti bħal residenza tas soltu din ħatkun reċetta għal data statistika ta' kaos li ma tistax sarraħ fuqa li mhix affidabbli. Jekk ta' toħarsa lejn l-artiklu 2 li jitkellem dwar residenza tas-soltu u l-perjodu ta' 12 xar, il-bażi ta' dan il-kunċett huwa li xi ħadd irid jitqies jekk ikun ximkien għal ċertu ħin. Da kollox. Kunċett vak ħafna u għalhekk jiena nixtieq niġbet l-attenzjoni tal-kollegi għall-emendi 8 u 9 tar-rapporter u nitlob biex jappoġġaw dan l-emendi. Grazzi. Merci, uh, Madame Oyman. Grazie. Eh, bij de voorbereiding eh, ter sprake kwam. Din il-kwistjoni ġiet eh, diskussa mill-BVE. Ja fil-fatt kont sorpriża li geen hemm xi punti li fl-opinjoni tiegħi Eh, m'għandhomx ikunu hemm jekk iridu nagħmlu xogħol kif suppost. Tkellimna dwar l-etniċità. Fortunatament dan ma ġiex aċċettat. Imma mbagħad hemm kunċetti oħrajn marbutin ma' din il-kwistjoni, il-kwistjoni ta' ċittadinanza. Xi fisser? Li dan ifisser li l-Irlanda l-Italja jkunu l-ikbar eh, eh, għaliex għandhom l-iktar nies diffużi fid-dinja. Qed infittxu permezz tal-istatistika x'inhuma dawn il-konsegwenzi politiċi hemm bżonn naraw eżattament x'inhuma dawn il-konsegwenzi politiċi u għall maġġoranza kwalifikata dan ma jagħmel sens. Jekk nieħdu numru ta' abitanti li hemm fl-Olanda. u nagħtu 12 punt. Nieħdu pajjiż imbagħad bħal Rumanija. 21 miljun ta' mm, popolazzjoni, 4 miljon u nofs ta' differenza. Kwart tal-popolazzjoni u għandhom 13 il-punt. Jekk irridu ninfluenzaw il-politika permezz dawn iċ-ċifri, sirgun impossibli. impossibbli. Punti jħor. Ħames snin ta' riferiment xieġi dawk in-nies li jibqgħu fi stat membru ieħor? Ikunu qed jgħixu fi stat membru ieħor. daw jużaw eh, s-servizzi u s-sussidji ta' dawn il-pajizi fej kunu qed jgħixu, ġifieri anka ħames snin, dan il referiment ta' ħames snin, ma jagħmilx sens. Ser nanalizza l-kompromessi kif ġew eh, prezentati, jien ukoll studjajt tajb ħafna test tal-Kunsill, u ser n-formula diet skont dan, iżda l-idea l-argument politiku li najdu le ma tamilx differenza mhux tajjeb u nisper nirexxin nikkonvinċi l-kollegi tiegħi. Grazzi, żewġ kummenti f'dan il-qasam dwar dan is-settur. L-istatistika demografika kif qal is-surari kella tibdiliet. Fil-passat per eżempju kien ikun hemm ċensiment kull ħar snin, kull marru eh, jagħmlu ċensiment eh, minn dar dar ma bat l-affarijiet imbidlu u fortunatament eh, bdiet tingħat iktar informazzjoni u bdejna nikzbu informazzjoni bħal per eżempju dwar il-faqar, provenanzi nsibu ċifri iktar adattati. Iżda fir rigward ta' demografija nafu li dan huwa settur fejn Ah, l-istatistika mxiet ħafna l-qoddim. ċinu l-vantaċ ta' dan il-progress? Il-vantaċ huwa li nistaw nadattaw realtà għall-istrumenti li għanna dispozizjoni tagħna biex nkunu nistgħu naffaċċaw l-isfidi eh, fost il-popolazzjoni Ewropea. U għal daqstant, mux kombinazzjoni li ehm, dawk li għamlu l-istatistika validaw il-proposta tal-Kummissjoni mill-att tal-esperti li għamlu ma' proposti tajbin u validi. U jamlu possibbli li nimxu il-qoddim kemm jista' jkun. Tini serje ta' kummenti tiegħi. Kif se nagħmlu din ir-rabta bejn il-residenza abitwali u artiklu numru 2 Mbagħad il-kwistjoni hija trattata f'artiklu numru 4 li xina naħseb li f'artiklu numru 4 hemm fil-fatt definizzjoni li hija iktar dettaljata għaliex dan l-artiklu huwa fil-fatt marbut mal-kwistjoni tad-data statistika li tqis il-vot eh, tal-maġġoranza. Iġdin ħidu konsiderazzjoni u koll l-speċifiċitajiet tal-istatistika f'artiklu numru 4. Din saret regola ġenerali fuq il-kondizjonijiet ta' kif eh, nidefinixxu il-residenti fost il-popolazzjonijiet mill-istajt nifem minnaħat tas Sinjura Harkin, hija kienet lesta taċċetta din il-possibilità. Għaliex hekk inkunu qegħdin ninżommu il-punt li ġie validat fil-Kunsill b'referenza ma' test ġa eżistenti fuq il-kondizzjonijiet ta' definizjoni ta' residenza normali, abitwali, Umbat hemm kwistjonijiet ta' pereżempju trattament mediku, reliġjon, dawn ma affarijiet li rridu nqisu wkoll u hija xi ftit sorprendenti li rridu jiġu meqisa wkoll. Iżda jekk irridu nagħmlu hekk biex nixxinna u kompromess naċċettaw. Is-sur Thomas Mann issa. Grazzi, Signor President. Naħseb li aħna dejjem nippruvaw nilħu ftehim jien insegwi dan id-dibattitu u jidhirli li aħna qed mm, ma qed naqblu xejn, laqas biss qegħdin viċin li naqblu. Qed naraw li hawn pożizzjonijiet differenti ħafna u hija xi ftit inkwetanti din is-sitwazzjoni. Aħna tkellimna dwar l-liġità din ġiet meqjusa inadmissibbli Mbagħad hemm il-kwistjoni tal-interpretazzjoni tal-istatistika u l-konsegwenzi li dan jista' jkollu f'termini prattiċi. Meta persuna issir ċittadin eh, x'numa rikonoxximenti u kif nistgħu ninterpretaw l-istatistika mezzi differenti. Ma nafx jekk aħniex lesti nivvutaw għada, lesti aħna nivvutaw din hija pożizzjoni kontroversjali ħafna u spajni bosta drabi. Forsi kun aħjar li nistennew ftit sa ma jkollna bażi komuni. Hemm ħafna rapporti, rapporti fejn għandna pożizzjonijiet ehm, kontrari, u mbagħad fl-aħħar tal-proċess ikonna linja komuni ehm, b'xi affarijiet addizzjonali. Ma nafx għandix nistennew naf li hawn kumitati oħrajn li qed jitrattaw din il-kwistjoni wkoll u naf li provaw jaddu xi messaġġi huma wkoll u għalda tant il-mistoqsija tiegħija nistgħu nipposponu għadin sa ma jkollna linja aktar komuni, aktar milli jkollna vot fejn inkunu qegħdin nippruvaw niġġieldu kontra xulxin għaliex għandna pożizzjonijiet differenti minn gruppi politiċi differenti. Din il-mistoqsija li qed insaqsik sur President mod speċifiku. Sur Ori, inti l-iktar li tkellimt f'din il-laqa sissa Jien arċivejt itra mill-Kummissjoni Ewropea u ma provaw jassikurawna dwar il-kalkoli tal-istatistika u ser naqra bl-Inglis. Il-pajizi huma mħeġġa li jużaw il-konċett tal-usual residence jekk possibbli jekk ma jkunux jistgħu jagħtu informazzjoni fuq il-popolazzjoni iżda din qed iktar konfużjoni dwar din il-kwistjoni jena minn xejn kontent din is-sitwazzjoni għaliex inti qed tikkalkula tikkalkula b'mod eh, f'ċertu każ u f'mod ieħor ċertu każ ieħor u da mhux aċċettabbli. Kumment ieħor, Thomas għamel suġġeriment ma rridx noqgħod tawal wis titkellem qed intervjeni l-President issa. Inti ġa tkellimt kellek l-opportunità li titkellem u naħseb li iva ser jiprivaw eh, jindirizzaw it-ħassib tijak għaw iktar nis li jishtiqu jitkellmu. Skużani Sur tal-li eh, tajt li klimek. Sur Sinra Papadopolo, fil-qosar ħafna, fil-introduzzjoni tijaj fil-qosar jina li kena diskussjonijiet intensivi mal-Kunsil u Surman provajna nilħu kompromess għaliex jekk aħna se nvotaw għada irridu ngħidu eżattament x'nu l-gruppi politiċi li jaqblu u li u dawk li ma jaqblux. President, permettili, qed nitkellem ma' Sur Ori. Kif qalet il-Kummissjoni dan huwa kompromess numru tlieta għaliex aċċettajnija u għal daqsantina nissuġġerixxi l-gruppi politiċi li jaqraw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 l-espert responsabli ta' din kwistjoni eh, kellu jibqa' Lussemburgu minħabba problem fil-familja u id-deputat tiegħu il-viċi tiegħu ehm, ukoll qed maqbud ferrovija palissa walla stant ma stawx ikunu għaw jiena nixtieq nitkellem dwar dak li tkellimtu intom. Eh, aħna nilqaw fil-fatt eh, il-fatt li hemm bżonn li natu bażi ta' statistika u din hija xi Il-proċedura għanda tkun volontarja. Iżda dan mhux biżejjed għal vot mill-lat tekniku u marridu jistabilixxu l-aħjar proċedura biex ikonna definizjoni waħda unika biex ikonna eh, tqabbil possibbli ta' dejta bejn l-istati membri. U aħna hawnhekk provajna nkunu konsistenti ma' regolamentazzjonijiet l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea u aħna wkoll xtaqna nżommu ma' definizzjonijiet internazzjonali biex inkunu nistgħu niggarantixxu iktar oġġettività. Aħna provajna wkoll nistabilixxu kriterji li huma stabbli u permanenti ixini is-sitwazzjoni dawk li l-istatistika u ma konxi tal-fat li għaw ħafna kwistjonijiet komplessi għawnek. Proposta li għanna għawnek hija riżultat ta' ħafna xol, xol fit-tul, konsultazzjonijiet bejn l-esperti u dawn konkludew li għanda tiġi bbażata fuq il-12 il xar ta' residenza normali, eh, l-habitual residency, u li din kienet bizzejiet Ir-regolamentazzjoni għandha żewġ għanijiet l-ewwel waħda li tagħti bażi ta' ċifri tal-popolazzjoni u li wkoll tikseb iktar informazzjoni demografiċi. Din hija importanti għall politika Ewropea. Minħabba iċ-ċifri li ntużaw għal votazzjoni ta' maġġoranza kwalifikata l kummissjoni defendiet il-bżonn li id-definizzjonijiet ikunu komparabli bejn l-istati membri. U fil-fatt dan jitlob l-istati membri biex ikunu jistaw iżommu ma' residenza normali kif definita minn kriterji fil-passat. Issa dwar din il-kwistjoni ta' l-artiklu numru 3 għandu jkun hemm iktar flessibilità u din fil-fatt rappresenta iktar flessibilità għad-ċif li se nużaw aħna biex din f'ħafna każijiet Iżda dan għandu jkun applikabli għat-ċifri li l-istati membri seri kolom jitrasmettu f'Settembru kull sena biex jistabilixxu il-ċifri tal-popolazzjoni totali. Jena nispera li dan qed eh, jitfa xaqta dan fuq eh, eh, xinil fil-fatt l-opinjoni tal-Kummissjoni u nix assigurakom li fil fat dan huwa riżultat ta' ħafna xogħol twilu tekniku biex niggarantixxu li jkun hemm l-iktar tqabbil tajjeb eh, komparabilità tajba ta' ċifri bejn l-istati membri u aħna ħerqana li nkunu nistaw ninegozjaw fit trialogu U nippruvaw intejbu it-test u natukom iktar informazzjoni dettaljata, grazzi. Tajjeb, dan jidher se ikun vot diffiċli. mistoqsija din. Il-gruppi iridu xiftit iktar żmien biex ikunu jistaw joħorġu b'kompromess jew inkella biex janalizzaw eh, l-emendi. Jekk intom lista trittaw, tajjeb, imma jiena kwetata dwar xista' jseħ wara. Din l-istatistika irridu nibdew nużawha fl-ewwel ta' jannar sena d-dieħla. ser jkun hemm ukoll MFF li rridu nimplementaw. U għaldaqstant in-negozjati mbagħad mal-Kunsill ser jidumu xi ftit u l-Istati Membri ser jkollhom jimplementaw it-test. U għaldaqstant kieku jien nippreferi li l-gruppi jilħu ftehim malar kemm jista' jkun anke jekk ikonna mmorru fil-plenarja biex nidefinixxu l-mandat tan-negozjati. Sorry, għandek inqas minn minuta. Nista naqbel ma dan. Taċ ċirkostanza waħda. L-idea li ikonna xi ftit iktar żmien u dan jkun soġġett għal kalkolu modell tal-kalkolu biex naraw eżattament x'inhuma l-istatistika kif ser tkun tidher għabbażi ta' din l-idea. Ser tfisser għal eh, votazzjoni ta' maġġoranza kwalifikata. Tista' tagħtuna modell biex inkun nistgħu nifhmu aħjar forsi nistgħu nindunaw li dan huwa metodu tajjeb ta' kalkolu jew inkella l-kontrarju tbiżana iktar. il-Kummissjoni għamlet studju tampat fuq eh, dan, iva jew le, Le, nistaw nistennew sa ma jasal dan għaliex dan eh, jista' jfisser li ser nerġa' nipposponu għal xi sitt xhur oħra. Is-sur Serkas. Signora President, jiena nista' nifhem tajjeb ħafna il-mistoqsija tas-sur Thomas Mann. Iżda, l-esperienza tiegħi tgħidli li fil-fatt dan huwa dibattitu li aħna qed nipruvaw li jisir minnaħa tal-politiċi. Sadin hija xaġa statistika tista' twassal għal riċerka iktar seminars, etc. għaliex fi żmien li aħna il-politiċi qegħdin ehm, nippreparaw fuq din il-kwistjoni dawk li għamlu l-istatistika qed jisu kwistjonijiet totalment differenti. Spiss il-ħaddiema ehm, ta' ċivil eh, u il-polizija jaħdmu fl-imkien Però hawnhekk hawn regoli separati u xogħol estensiv li għandu jsir u jien mhux noqgħod debatti li tkun diskuti mal-kollegi għaliex xina m'iniex lest li dan isir. Ma nafx jiena jekk jomx dawn il-kwistjonijiet ta' statistika dan mhux ix-xogħol ta' dan il-kumitat. Aħna qed niffaċċjaw dossier li huwa komplikat ħafna fejn aħna ġa diskutejna l-implikazzjonijiet politiċi ta' kull tip ta' kwistjoni għanna nivvotaw mill-lat politiku, għalix dak għal mod ta' kif ninsolvu l-problemi mill-lat politiku, iżda jekk le se nibqaw nipposponu eh, mod infinit. Tajjeb, se nżommu dan fuq l-agenda non bat naraw eżattament taħt ma kondizjonijiet eh, se inkunu. Issa nistieden l gruppi politiċi biex jantiċipaw il-pożizzjonijiet tagħhom. Meta dan eh, naslu għalih fuq l-agenda tagħna ta' għada. Tajjeb, għalaqna punt 12 għaw xi ħaġa oħra li tixtiequ tiddiskutu dwarha. Iva, nixtieq nirrispondu għas senjur nirrispondu għas-sinjura Harkin, senjura Papadopolo, nixtieq ngħid li din mhix kwistjoni tal europa tal-Vant mux ġus li najdu dini għan problema fil-Europa ċentrali jew tal-Vant biss. Umbat, mill-lat ta' mendi ta' kompromess, jina nishtiq najt li aħna nistaw naċċettaw definizjonijiet jew nkella l-proposti li saru u jiena naħseb li huma fil-fatt il-gruppi soċjalisti li kellhom xi eh, emendi hawnhekk is-sandur fuq is-Sinjura Harkin nixtieq ngħid li il- koordinatur tana sur orri ġa irrisponda il-mistoqsija fil-fat ħames snin hija parti mid-direttiva li kellna fil-passat u ser nerġa' nirreferi għal dak li qal is-sur orri. Tajjeb. Smajna l-kommenti ta' rapporter u ser nivvotaw għada. Qabel ma naddu għal punt 13, Nishtiq imur lura għal punt 2. Nilqa s-sur Buzutil u s-sur Klash li huma esperti um, seconded experts li inaqdu mal-komitat tana ilomaw mill-ewel ta' jannar u nitlobom biex iqumu ħalli il-membri kolla ikunu jistaw jarawom.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 Kena laqa nar it-tnejn, ngħidilkom li ma bilniex fuq il-kwistjoni tal-ground handling, mar nħaqna lebda ftehim, minnaħa għanna erba sma jew erba kategoriji fejn l-aċċess għas-suq fil-fatt ġi limitat u jekk nistendu dan għal nistgħu nistendu dan għal 11 il-qasam Rajna ta' kompromessi, għamilna da' fi Brussel u anka fi Frankfurt u Berlin, per eżempju f'San Valentino morna fuq missjoni u għadna niddiskutu dawn il-kwistjonijiet. nil nilħux naqblu dwar xi ħaġa kien hemm spiritu ta' kompromess kbir ħafna. Pero minn kija kollox ma irnex liex nilħu kompromess. Għalla stant din ir-raġuni nista' ngħidilkom li għandna la' oħra tax-shadow Il-proposta tagħna hija li ngħidu li dak li aħna nixxilna naqblu dwaru fl-aħħar kompromess forsi nistaw inżommuh issa qabel il- um, kumitat, għaliex il-kumitat ta' trasport qed jistenna r riżultati tal- tal-votazzjoni tal-kumitat tal-impjiegi. E, Bazzikament irridu ngħidu li rapport għandu jinżam u għandu nibatu messaġġ il kumitat ta' Trasport u bada serja dil fil-plenarja u rridu niftemu ukoll niddeċidu fil-plenarja. Nixtieq ngħidilkom ukoll li jekk aħna ma nistawx naqblu u jekk hawn xi nies li qegħdin jgħidu li hawn wis konsiderazzjonijiet soċjali uh, li ma rridux nappoġġawha jaf ikun perikolus. Naħseb li għaldaq santu importanti li fil-vot tagħna namlu ċara li dak li aħna irridu u fil fatt messaġġ ċar fil-vot tagħna għada eh, li rridu nżommu l-kompromess għaliex ma rridux din il kwistjoni tisparixxi minn fuq l-aġenda. Kol kont qed naħseb jekk eh, nistawx nikzbu xi ftit żmien forsi xi xahar. Kienna xi diskussjonijiet anke llum m'iniex ċerta jekk nistgħux nilħu iktar ftehim matul ix-xahar li ġej. Fil-Kumitat ta' Trasport nista' ngħidilkom li għad hemm mod punt kontroversjali ħafna għal daqstant xar mur se jkun biżejjed u għal daqstant il-proposta hija għal kumitat għada biex kun jista' jikkonferma l-opinjoni tagħna. Għandna kompromess li aħna negozjajna u tista' tkun il-bażi ta' iktar negozjati. Ejjew nżommu ma' din l-idea li x'dan se jkun messaġġ ċar li se nibgħatu kumitat ta' trasport. Eh, nirringrazzja li daw kollha li ħadmu ħafna fuq din kwistjoni u eh, għamlu ħilitom biex nipruvaw nilħu kompromess. Sfortunatament aħna ma nix nilħu ftejn fuq dak li konna ġa ftemna fil-passat. Għal-bqija kien eżerċizzju interessanti ħafna, dimna tajab ħafna u rejna rida tajba ħafna. Ma kienieċ maħabba naqas ta' rida tajba, iżda kienna pozizjoni differenti. Grazzi. I give the floor to the shadow. Grazzi Thomas, naddi l-kelma li shadow rapporteurs l-ewwel ħaġa li Sinjor Xtandok. Grazzi ħafna. Biex eh, nintroduċi, nixtieq nitkellem fuq il-konsegwenzi tal-ftuħ tas-suq għal ħaddiema f'dan is-settur partikolari mhijiex eh, problema Ġermaniża u lanqas problema tal-lingwa Ġermaniża. Kenna ħafna diskussjonijiet għal aktar, anka aktar minn sena issa. Isserdu inħarsu lejn il-vantaġġi eh, ta' kompetizzjoni f'reġjuni differenti madwar id-dinja u għall-linji tal-ajru tagħna, linji tal-ajru tal-Ewropa. Nistax naraw il-vantaġġ għal eh, fatt li narmu fl-aeroporti tagħna. Rridu nħarsu lejn il-kwalità, is-sigurtà fl-aeroporti tagħna dawn dan għandu jkun l-enfasi tagħna. U dan il-pakket allura rridu nenfasizzaw ukoll. Il-Komitat tas-Sport diġa negozja fuq dwar dawn il-punti għal eh, l-iżviluppi riċenti. Għanna kollegi li huma parti mill-Komitat tat Trasport li huma nkwetati ħafna wkoll kien hemm ħafna dibattiti fuq l-interess tal-ħaddiema. Kien hemm min qed jgħid li qed jgħid nistgħu noħu li flar eh, kondizjoni possibli. Hawnhekk fl-Ewropa kienu qegħdin naqsu mill-tnaqqis eh, tal-liberalizzazzjoni. Nispera li din l-opinjoni ma tirbaħx. Iżda bħalissa qatt m'hemmx pożizzjoni ċara minnħat tal-liberali jew mill-konservattivi eh, għadna ma nafux xinu ma l-konsegwenzi għal-ħaddima eh, fil-pozizjoni tagħhom anka mal-Komissjoni tkellimna ma' kollegi illi u anka xi kollegi qed lejn il-negozju u dawn l-interessi qegħdin jieħdu preċedenza fuq l-interessi tal-ħaddiema. Għada jekk ħa napprovaw dan il-kompromess illi diġà ntlaħaq fil-passat u naħseb anka tiftakru li jiena minn qalbi ħankun qed nivota kontra għaliex nemmen illi se jkun eh, konsegwenza negattiva ħafna fuq il ħaddima Xorta waħda jista' jkun hemm eh, pass pożittiv jekk aħna nilqaw il-gruppi tal ħaddima kollha jekk ikun hemm bidla anka ta', ta min jimpjega, naħseb din tkun eh, din tkun għall-interess tan-negozju. Iżda din ġiet eh, ma ġiet qwa mill-maġġoranza. Ġifiri xorta nuqqasijiet legali fuq dan il-punt. Ma tistax ma jistax ikollok eh, ħaddiema tal-ewwel kategorija jew tat-tieni klassi ma jistax ikun. nisper ma jistgħux naċċettaw dak li huwa l-inqas ħażin, iridu nirranġaw dan il-punti. Signor Bach, għan fil-qasir jina parti mill-Komitat ta' Trasport. U bekk jina għan nejn l-żewġ pilastri ta' dan il-rapport. Nħarresna l-proċedura tal-Komitat ta' Trasport. Diġan naf dak li qed jiġri fit-tran. Importanti li nsibu eh, bilanċ dak li qed jiġri fil-kompetizzjoni U naħseb eħ eh, diġar saqna lejn dan il-punt, lejn din direzzjoni. Kif qalet is-Sinjura Steinruck, nistgħu inkomplu fuq dan il-pass. Forsi dawn il- dawn il-setturi jmorru anka qoddim il-rati u jiġu deċiżi l-qoddim. U kien hemm anke l-konsegwenzi naraw x'inhuma dawn il-konsegwenzi rigward il-voti ta' għada rridu nivutaw b'mod pozittiv minnaħat tal-Komitat ta' Trasport, aħna qegħdin nistennew il-pożizzjoni mill-Komitat tal li, li impiega u nixtieq nawgura l-Sinjur Thomas Mann ta' xogħol li jagħmel u għal kompromess li nirxi li jilħaq sissa grazzi. Grazzi ħafna. Jina kol poġili li nifsi f'din il-lista. Minna liberali kena proposta aħna mal-għajnijiex fil-komitat li jimpiega. Għalix naħsbu li jem wis zbilanċ għawnek. Għet nitkelmu fuq l-interess tal-ħaddima, Iva, ka' għet naħarsu l-interess ta' min għet jimpiega. Saġi morru għet kontra liħor. Fl-ħar mill-ħar, jekk tagħmilha diffiċli għal qed jimpjega allura l-impjegati għandhom il riskju li jitilfu xogħolhom. Bekk naħseb li hemm ċertu interferenzi li kienu wis qed iħolqu restrizzjonijiet fuq dawn il-proposti, ġifiri min-naħa tagħna aħna ma nistgħux nappoġġawha. Apparti minn hekk hemm ukoll eh, l-offiża ta' kwalità rigward il-ground handling servizzi tal-ground handling irrid ikun hemm aktar taħriġ għal ħaddiema. Iżda darboħra dan ma ġiex rifless fl-opinjoni hekk kif eh, ġiet espressa. Għalhekk aħna ma kunx nappoġġjaw. Il-kellim li jmiss, jekk jogħġbok. Senior Handel. Grazzi ħafna, Senior President, nitkellem fil-qosor. Il-kompromess li binna fuqu fil-kumitat jina stennejt ċaġa ktar ċara, forsi tkunu sorprizi li tisimaw dan, iżda ma naħsibx li xorta tal komitat ma tistax terġa tibda eh, tiddiskutu dan kollu mill-ġdid. Naħseb issa nimxu għal komitat tal trasport. Rigward il-laqa ta' shadow rapporteurs mal mal-komitat tal-li ħaddem, dan din il-laqa għamela ċara li nħarsu lejn mod speċifiku lejn anka il-kontratti, il sottokontratti. U anka rigward il-pagi, rritu ikun hemm anka ideja tal-taħriġ rridu nsibu konklużjoni għal dan. Iżda xorta hemm diffikultajiet kbar rigward dan il-punt. Nixtieq ngħaddi anka eh, nitkellem anka mal-kollega ta' Sur Bahli qed parti mill-Kumitat ta' Trasport. Nispera li jsibu eh, konklużjoni għal dan ċertu kriterji ma nistawx neħuhom naf li fil-Kumitat tat-Trasport hemm xi nies li jopponu dan. Iżda, jekk jiġri dan aħna l-ura ma nkunux nistgħu naqblu dan rapport. Rid tkun hemm kriterja ta' kif ħadħaddem u kif ikun eh, hemm tip ta' bargaining. Inkella dan mhux se jkun lu valur għal ħaddiema. Grazzi. Grazzi ħafna nerġa' ngħaddi għar-rapporter Sur Thomas Mann. Grazzi ħafna, grazzi tal kjalifiki tagħkom. F'kompromess dejjem ikollok iċċedi xi ftit xi kultant ħadd titlef, kultant ħadd irbaħ. Nipruvaw nsibu l-aħjar riżultat possibbli maġġoranza naħseb illi ħa jappoġġaw dan kollu. aħna ma rridux nwaqqaw dawn il-punt ta' għal-ħadima tagħna. Importanti li nimxu b'mod tajjeb, ma rridux imorru kontra drittijiet bażiċi. Dan kollu qed fil-qofol tal-messaġġ tagħna u rridu nżommuh. Is-surbaħ diġà tal-pożizzjoni tal-PPE għanti pożizzjoni tiegħi bħala rapporter. Jiena ħanidilkom illi l ġimaddila konna la oħra mal-Komitat ta' Trasport ma' Shadows u eh, ħanitkelmu fl-imkien fuq il-problemi ta' sottokontratti u nħarsu lejn il-kompetenzi li għandhom ikollhom koll istati membri s-sussidjarjetà. Irridu nħarsu lejhom il-viċin fl-imkien Anka rridu notifikaw l-Komissjoni, il-Komissjoni għandha notifika mux sempliciment għatina l-informazzjoni. Ma jistax ikollha kompetenza minn stati membri f'ċertu settur biss u mbagħad il-Komissjoni tittoqgħod terġa' tapprova. Ġifieri daħan nitkellmuhom kollha l-ġimgħa d-dieħla. Apparti minn hekk, naħseb li aħna minna l-almutana biex eh, ma sosuħomx il-qadin waħidkom. Aħna rridu, eh, aħna ma rridux me għati pjega eh, poġġi pressjoni wis fuq il-ħaddima. Nispera li qed nkunu ċari. Naraw għada jekk ikunx appoġġ f'maġġoranza naħseb li mhux kulħadd bel, iżda nispera li jkun hemm messaġġ pożittiv lejn il-Kumitat tal-Trasport. Nkomplu diskussjonijiet tagħna Kifet, ħankomplu nitkellmu mal-Kumitat tra Trasport aħna wkoll. Importanti li kolna ftejn bejnietna, iżda ma kolna bil minnaħa waħda. Grazzi ħafna tal-kontribuzzjonijiet ta'kom. Naħseb illi l-ħaqna ħafna fajt pozittivi biex ikun eh, trattament ġust tal-ħaddima wkoll. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, aħna nkomplu nivvotaw fuq il-ground handling għada. Nkomplu fl-agenda artiklu punt 14 l-agenda għal pensjonijiet adegwati, sikuri u sostenibli. Rridu naraw l-emenda 303 emenda li kena. Grazzi. Nafu li rridu niflu l-emendi kollha, kien hemm ħafna emendi li tresqu, biċċa kbira hemm emendi fejn nistgħu naħdmu tajjeb fuqhom u li nistgħu nużawhom biex indaħluhom fit-test li aħna preżentajna. President, jiena minn ħatijaj nixtieq niġbet l-attenzjoni fejn skonti hemm punti nistgħu naqblu fuqhom u fejn punt oħrajn punti li mistax naqblu fuqhom. Kien hemm ħafna xogħol li sar, imma l-punti fuq l-ewwel pilastru huma importanti għaliex l-ewwel pilastru fl-opinjoni tiegħi irid jiggarantixxi pensjoni minima. Hemm ħafna emendi li jitkellmu fuq dan il-punt u ħansemmihom fuq fuq. Hemm emendi oħra mbagħad minn naħa l-oħra biex ikun hemm inċentivi fiskali għall-ewwel pilastru inċentivi ta' taxxa. Barra minn hekk hemm ukoll emendi fuq numru ta' snin ta' ħidma ta' servizz. U skont skonti għandu jkun hemm minn tal-inqas ftit minn kull naħa 120-121-122 jitkellmu dwar l-ewwel u t-tieni pilastru tajjeb wisq, imma mhux kollox wartu żgħar hemm problemi wkoll. Jekk naraw l-emendi bir-reqqa li jitkellmu biss dwar l-ewwel pilastru 44, 46, 71 hemmhekk ma naqbilx magħhom. President, jiena fl-opinjoni tiegħi naħseb li mhux biss l-ewwel pilastru jista' jgarantixxi solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet iżda jeħtieġ li jkun hemm aktar. Jiena qbajt sorpriża dwar l-emendi li tresqu minnaħa tal-ħodor. Is-sistema ta' ħafna pilastri qed titneħħa fl-opinjoni tagħhom u din sorprenditni 103, 117, 118. President, jina qbajt kemm xej sorpriża. Il-problemi f'dawk ir-rigward f'dawk l-emendi li semmejt ma jridux li norbtu fl-imkien iż żieda tal-ħajja, tal-ħajja dejjem titwal u nirrikonċiljaw dan mal-ħajja tax-xogħol. Imbagħad hemm oħrajn li jgħidu li dawk is-sistemi ta' pensjoni fejn inti tkun ġmajt pensjoni, bolla, eċetera, qegħdin taħt xkil, ħafna drabi qegħdin jinsabu taħt riski skont skemi li huma pay as you go. U hemmhekk kien ukoll ma naqbilx imbagħad ma naqbilx mal-emenda 150. fuq il-libertà ta' kapital liberu għal fondi ta' pensjonijiet. Jina naħseb li s-sem għax-xogħol u zida fil-ħajja ta' xogħol huwa wieħed mill-elementi importanti li jistgħu jiżguraw li jkun hemm bażi biżejjed għal pensjoni li taqa' taħt l-ewwel pilastru li bekk tkun tista' tigarantixxi dħul deċenti. Jiena favur dan. Dħul deċenti mill-ewwel pilastru naqbel, imma jrid ikun hemm iktar nies jaħdmu, jrid ikun hemm iktar nies fuq is-suq tax-xogħol u dan x'ifisser? Ifisser li mhux biss irridu naraw x'inhija l-età ta' tirar, meta wieħed jidħol għal pensjoni, imma rridu nqisu wkoll nies li qed jalqu l-50 sena jixtiequ jaħdmu aktar u rridu ntuhom l-opportunità li jagħmlu dan jekk jixtiequ. President, naħseb li eh, per eżempju 5% eh, mill mill-popolazzjoni tal-Belġu għandhom iktar minn 50 sena u għadhom attivi. U għalhekk irridu naħsbu għal dawn l-affarijiet huwa tajjeb li nirrevedu l-età pensjonabbli imma fl-istess ħin rridu niżguraw li iktar nies ikun jistgħu jaħdmu. U nittama bekk li f'dan ir-rigward dak li jkun jifhem anke l-kollegi min-naħa tas-soċjalisti. President, fraħt meta rajt li kien hemm emendi imresqa dwar in-nisa. Emendi fuq il-ħajja li kol ma jmur qed titwal bej wieħed u ieħor kollha nista' naprovhom, Imbagħad hemm żidiet importanti fir-rigward il-garanziji ta' xogħol tajjeb, xogħol deċenti fuq dan naqbel ukoll. Imbagħad hemm emendi fuq il-ħaddiema li hemm fuq is-suq tax-xogħol, fuq hemm naqbel ukoll bej wieħed u ieħor, u għalhekk President, jekk aħna qed ngħidu li rridu naħdmu aktar għax il-ħajja titwal, Mhux bil-fors din id-deċiżjoni li tittieħed fuq il-livell Ewropew hija deċiżjoni li tista' tittieħed fuq il-livell nazzjonali bil negozjar mal-partijiet nazzjonali. U għalhekk nixtieq niċċara ċertu punti fuq dan. President, jien għandi problemi kbar dwar it neħħija tal-paragrafu numru 8. L-emenda 176 eh, 67 skużawni tal-ħodor Fil-rigward il-problemi ta' finanzi pubbliċi meta jinqalaw problemi ta' dan it-tip l-ewwel ma u huma l-pensjonijiet, il-Griki, l-Ispanjol, il-Portugiżi dawn raħ bajnejhom. U jekk ma jkunx hemm fadda l tal-pensjonijiet, jekk ma jkunx hemm xogħol min-naħa tal-awtoritajiet pubbliċi, il-fondi ta' pensjonijiet huma l-ewwel li ħajintlaqtu u rajna li jekk irridu sal-2020 naslu għal paga deċenti taħt l-ewwel pilastru aħna dan irridu ħiva u allura mal-klim irridu nixxu l-fatti u jkollna strateġija strutturali. Ma nistawx naqdu ngħidu li demokrazija, id-demografija, skużawni, mhux qed taqdir rwol importanti, ejja nisbdu ħabel wieħed fl-imkien biex nigarantixxu l-pensjonijiet, ejja nużaw il possibilitajiet kollha ma nistax naqbdu ngħidu li ħanżidu il-premiums jew inkella ħan verifikaw biex insibu mekkanizmi oħrajn għal budget tal-pensjonijiet għaliex inkella dan ħajmur għaskapitu tal-edukazzjoni jew tal-affarijiet soċjali li suppost għandu jkun hemm finanzjamenti oħrajn għal servizzi soċjali oħrajn. U għalhekk ejja nkunu raġonevoli, ejja nippruvaw biex anke fil-kuntest ta' solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet ma poġġux pis biss fuq spallejn iż żazax għaliex dal-waqt ser iffaċċaw wiċċhom ma' numru dejjem akbar ta' anzjani li, fur li fortunatament qed jibqgħu eh, ħajjin għal iktar tul ta' żmien b'saħħithom imma rridu nagħmlu xi ħaġa anke fuq l-ewwel pilastru. Hemm min jgħid li rridu nsibu forom oħra ta' finanzjament. Per eżempju, il-kapitli tal-budget jistgħu jintefqu darba biss imma. Emmin min jitkellem dwar solidarjetà għal tħul ola. Nistgħu nqisuha, imma l-pressjoni xorta hemm ħatibqa' l-pis xorta ħibqa' hemm. Jiena minna ħatijaj ma rridx ngħid li qed niċħat il-pensjonijiet minimi meħtieġa, imma l-istati membri rridu jisu anke din il-possibilità. Importanti li ġenerazzjonijiet kollha jagħtu l-kontribut tagħhom. Hemm appoġġ għal pensjonijiet li jaqgħu taħt it-tieni pilastru, tajjeb li hemm dan, hemm appoġġ għal qotja ta' iktar informazzjoni dwar il-pensjonijiet, dawn emendi li nista' nappoġġhom il-koll, imma meta nitkellmu dwar it-tieni pilastru qed nitkellmu dwar livell obbligatorju. Jien mhux qed ngħid li obbligatorjament irid ikun hemm żewġ pilastri imma bażi ta' solidarjetà jekk ħajkun hemm it-tieni pilastru huwa meħtieġ li ikun hemm obbligu ta' sem għaliex inkella musser ser ikun hemm solidarjetà lanqas fuq it-tieni pilastru. Jien mhux qed ngħid li bil-fors irid ikun hemm it-tieni pilastru, imma jekk ħajkun hemm dan it-tieni pilastru, irid ikun hemm sem obbligatorju. President, Għaldaqstant jim jien mhux qed ngħid li jrid ikun hemm obbligu bil-fors tat-tieni pilastru, imma jekk ħajkun hemm tieni pilastru jrid ikun hemm sem obbligatorju. Hemm kollegi li qed jgħidu għandna daqstant SMEs dawn ma nistawx nġelluhom joħolqu sistema ta' pensjonijiet, imma President, jiena nixtieq li l-Unjoni Ewropea taħseb dwar possibilitajiet iktar kreattivi biex bekk niżguraw li jkun hemm anke intervent tal-SMEs. Hemm modelli tajbin, hemm eżempji tajbin fuq dan ir-rigward u għalhekk fuq dan il-punt jiena nixtieq li niksbu appoġġ. Jiena ma naqbilx mal-emendi li tresqu li neħħu għal kollox it-tieni pilastru. 241-242 li dajfu it-tieni pilastru. Ma naqbel xejn magħhom u ma naqbilx lanqas ma l-imsieħba soċjali li rridu npoġġu għamem, l-involvu għam bil-fors, obbligatorjament. Biex nsaxħu il-solidarieta fit-tini pilastru, rridu ninvolvu mux biss il-partijiet soċjali, partijiet soċjali manke il-ġenerazzjonijiet differenti. Jina skont hija xaġa neċessarja. President, problem oħra li għandi u ma naqbel magħhom hija l-emenda 253-254 tal-kollega Pecker li jixtieq li kunem regoli għal ħarsin tal-fondi ta' pensjonijiet. Frederik, imbagħad interessaqt emenda minna ħatijak. Hemm possibilità li naraw li dawk li jaħdmu fil-qasam tal-kura tas-saħħa dawn għanna l-om li konnom pensjoni, ma forsi rridu nibdlu kemxejn il-termini jemmek. Imbat dwar il-modules differenti kien hemm emendi li tres u nafu li bħalissa l-Kunsill qed jaħdem propju fuq dan, fuq il-pożizzjoni komuni li tittintlaħaq. Skont referenza għal rapport li jiena rapporter tiegħu. Għadhom ma sabu soluzzjoni min-naħa tagħhom għaliex aħna bħala parlament x'għamilna. L-ewwel nett għedna li il-trasferiment tal-kapital mhux bil-fors neċessarju. Imma jekk id-drittijiet li jkunu nġemaw f'stat membru ieħor f'pajjiż ieħor jinżammu. Issa jekk dawn ma jkunux flus mhux imħadma jkunu reqdin, allura hemmhekk it-trasferibilità ta' dan il-kapital mhux neċessarja bil-fors għax tista' twassal għal problemi minnaħa tagħha. Imbagħad fir-rigward il-kollegi tal-ħodor. Jekk intom tinsabu f'pajjiż fejn it-trasferibilità tal-kapital hija taħt il-livelli massimi, mhix qed nitkellmu aktar dwar garanzija tal-trasferiment tal-kapital, imma qed nitkellmu eżattament dwar garanzija tat-talbit għal-kapital. U għalhekk huwa punt li ma naqbilx miegħu Ma naqbilx ma mal-emenda li ressaq Thomas Mann. Naħseb li minn huwa meħtieġ u aħna qed negozjaw fuq dan li jkun hemm ċertu rekwiżiti minimi għal twaqif u l-għamla speċifika ta' ċertu fondi ta' pensjonijiet. Rridu nħallu lokalihom u għalhekk m'hemmx bil-fors il-ħtieġa għal trasferiment minn fond tal-ieħor ta' pensjonijiet jew minn pensjoni għall-oħra. Jekk wieħed jibda jaħdem ta' wieħed 20 sena jew 23 sena, ħadd tiġma pensjoni, tħallas il-bolol, tista' taħdem minn stat membru fieħor ikun xikun, imma mbagħad trid attent għal fejn hemm referenza speċifika għal età partikolari. Jekk wieħed jitlaq mill-kumpanija l-oħra wara tliet xhur ħajkun hemm pis amministrattiv li jiena ma nixtieq li ħadd ma jgħaddi minnu u għalhekk naħseb li huwa neċessarju għal dawn id-drittijiet inqisu wkoll perjodu ta' ħlas tal-bolla partikolari. Imbagħad, jekk hux jkun perjodu ta' ħames snin għal stat membru jew ieħor għandi xi dubji, imma l-importanti huwa li l-mobilità tal-ħaddiema tiġi imħarsa u tkunx ikun ikun il-każ ikun hemm garanzija ta' dan. Garanzija tal-mobilità. Xirrit nagħmel allura, irrid nipprova nħejji dokumenti, paragrafi fejn jiena nifli l-emendi, nelaborom, u mbagħad niddiskutihom. Umbat naraw eżattament x'in huma l-pożizzjonijiet tal-gruppi. Hemm punti li huma kontroversjali ħafna, punti li huma kontra l-pożizzjoni tiegħi u jiena ovvjament kontrihom, imma fejn hemm appoġġ jew inkella xaqta tama li naslu għal appoġġ jiena nagħmel l-almu tiegħi, President. Nar l-erba għandna laqa mal-Shadow Rapporters kollha flimkien u din il-laqa tista tiġi posposta minħabba li hemm otja tal-lawrea li jena rrit eh, nħosem fija. Probabilment ħajkonna nipposponu l-laqa ta' nhar l-erba. Da kollu li kelli xinajt fuq dan il-punt tal-issa, imma l-importanti huwa li l-pensjoni għal ġit ta' ħafna ċittadini, grupp li kull ma jmur qed jakber, qed jikber eh, jibqa' hemm Qed nitkellmu dwar wieħed fuq ħamsa tal-popolazzjoni Ewropea li għandha iktar minn 50 sena ħafna drabi u għalhekk, President, importanti li naħdmu għal dan il-għan. Aħna rridu li jkollna possibilità għal dawn in-nies biex jgħixu ħajja komda, ħajja itwal, kuntenti b'saħħithom imma biex jagħmlu dan irid ikun hemm dħul minimu deċenti. U nagħlaq hawn għalhekk nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Um, I now give the floor to... Um... Nadir kelmissa li Shadow Rapporteurs għanna sema membri li jishtu jitkelmu. Iżda fi 11 nofs rridu nibdew bis-smieħ, jiġifieri jekk jaġobkom tkellmu biss għal massimu ta' żewġ minuti kull wieħed jekk jaġobkom. L-ewwel eh, kellim is-Sur Dadin. Grazzi, Signora President. Kif rajna ħafna mendi. U jena u koll dressat ħamsi minnom. Trikonu kostruttivi. ħafna mill-emendi għandhom xjaqsmu ma' suġġetti fundamentali illi ntlaqgħu anke mir-rapporter biex nitkellem fil-qosor taħlita tal-pilastri rigward dawn is-suġġetti negozjati mhux se jkunu faċli, nixtieq nerġa' fakkarkom fuq il-pożizzjoni tiegħi li diġà spjegajt fil-laqat preċedenti. Jina konvint, irrid ikollna l-ewwel pilastru fundamentali. Jista' jkun hemm inċidenti eh, mal rigward l-ewwel pilastru, iżda irrid ikun wieħed sot biex nigarantixxu il-pensjonijiet. Irrid ikun hemm pensjoni minimi. U rrid ikun hemm xi tip ta' din hija xi importanti. U hija xi ħaġa illi rridu nkomplu niddiskutu. Mbagħad anka hemm il-fondi pubbliċi. Jekk hemm il-pensjoni minima għal fondi minimi. Kun nitkellmu anka fuq il-rata tax-xogħol, rridu nħarsu anka diversifikazzjoni ta' risorsi per eżempju, il-kontribuzzjoni soċjali biex ikollok liħ mill-kapital ġifir rigward l-ewwel pilastru jrid ikun anka jgħin it-tieni pilastru. Illi mod ġenerali irnexxilna nistabilixxu mal l-imsieħba soċjali. L-investimenti tagħhom tgħin l-ekonomija Ewropea u anke dawk li jimpjegaw ħajkunu responsabbli għaliha dawk li qed jimpjegaw iridu jassumu din ir-responsabilità naħseb din hija xi importanti ma tantx fadalli ħin. Dan il-pilastru fil-sitwazzjoni fejn qegħdin ngħixu aħna bħalissa. Tħassu lejn in-nuqqasijiet ta' dawn is-sistemi wkoll. Naħseb illi b'dawn l-emendi il-pożizzjoni tagħna għandha x'taqsam mal-mod ta' kif qed timxi s-soċjetà. Bekk għalina tkun possibbli nistabbilixxu proposti li jintlaqgħu minn kulħadd Sistema f'pajjiż anka jekk tkun tajba f'dak il-pajjiż, pereżempju fl-Olanda, ma nafx jekk tkunx ideali eh, għal eh, kull pajjiż ieħor. Jiena naħseb il-President itkellem jekk joġbok eh, diġà għaddejt żewġ minuti minuta u 15 sekonda. 15 sekonda oħra. irridu nħarsu lejn l-effetti tal-iżvilupp. Irridu nħarsu lejn il-kontribuzzjoni u l-effett tal-qat fiż zazax u l-leta legali biex taħdem. Grazzi ħafna. Zewċ minuti għal-kellim li jmiss. Sir Baker. Grazzi ħafna. Grazzi President. Nixtieq ngħid li naqblu bej wieħed u ieħor mar-rapporter hemm sistemi differenti minn stat membru għal ieħor imma hemm ħtieġa taħt l-ewwel pilastru li forsi jkollna iktar minn pilastru wieħed. It-tieni pilastru, t-tielet pilastru fejn kunu nistgħu niżviluppawhom u nsaħħuhom biex nigarantixxu il-fondi ta' pensjonijiet min jaħseb li bizzejiet l-ewwel pilastru sejjer żball. Morru għaraw x'inhija sistema tal-pensjonijiet mhux biss fl-Ewropa ma anke barra mill-Ewropa, is-sistema tinsab taħt ħafna pressjoni minħabba il konsegwenzi tal-kriżi, hemm ħafna soluzzjonijiet li jiġu proposti nistgħu nappoġġawhom solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet hija xi essenzjali għaliex illum il-ġurnata iż-żgħażagħ qed iħallsu qares ħalsu ħafna bolla u fuq medda twila ta' żmien ma nistax nippermettu li dan jibqa' jsejjer hekk. Irridu naraw kif u ċertu riformi biex bekk nadegwaw it-taxxi għal futur. Imbagħad dwar il-traċċabilità ta' sistemi ta' pensjoni differenti. Irridu ikunu eh, komprensivi, rridu naraw fejn nistgħu nifrankaw xi flus, irridu naraw il-modell soċjali, il-modell skandinavu wkoll u rridu naraw jekk nistgħux insegwu dal-modell fuq livell Ewropew. Barra minn hekk hemm regoli fis-seħħ ċari għal sistema ta' assikurazzjoni u bżonn niggarantixxu li jkun hemm biżejjed flessibilità anke għas-settur tal-assigurazzjoni. Hemm bżonn niżguraw ċertu sistemi li qegħdin hemm u jaħdmu tajjeb. Punti ieħor huwa dwar id diskussjoni ta' l-età pensjonabli li hija l wahda waħda effettiva. Irrid jaħdmu aktar nies fuq is-suq tax-xogħol, dan qed ikollu impatt ukoll fuq il-ħajja għax il-ħajja qed titwal u għalhekk il-mudell tal-pensjoni bħalissa bħala medja huwa tal-sena ta', 60 sena ma nistax nibqgħu sejrim sistema bħal din irridu nigarantixxu li kien hemm futur għal pensjonijiet tal-ħaddiema tal-lum. Thomas Mann u Reġina Bastos. Herzlichen Dank, ich will es kurz machen in Anbetracht der Zeit. Grazzi, Signora President, Hanet kellem fil-qosor, peress li ma tanċanna ħin. Forsi mis tkun sorpriża lik illi aħna maħniex mixin dak li huwa popolari f'dan ir-rapport. Rigward per eżempju demografiċi hawnhekk. Eh, ekonomisti u xjentisti ġamlu l-kalkulazzjonijiet tagħhom u d demografija ħajkollha impatt fil-futur Sissa kien hemm anke mija rigward il-pensjonijiet u distribuzzjoni tal-pensjonijiet. It-tieni punt it kabir anka fl-arkas possibbli sal-2030 ħajkolna 20% ta' bidla fl-użu u l-prestazzjoni ekonomika anka rigward minħabba l fondi li għanna. Irridu nħarsu li l-mod eh, ta' kif il-pensjoni qed ħarsu lejn il-forsi produttivi. Dan din mhijiex kwistjoni budgetarja biss, aħna qed nitkellmu fuq li nindu ħsieb l-anzjani tagħna illi m'għadhomx eh, fis-suq tax-xogħol. Importanti li jkollna distribuzzjoni kif nuxira, rridu ħansu responsabilitajiet tagħna. Kif qed ngħinu biex iġemmaw dawn il-anzjani pereżempju. Naħseb illi l-politiki ta' austerita qed waslu għal sitwazzjonijiet illi tħul ħajitnaqqas ħajkun hemm aktar aktar faqar. Hemm bżonn aktar analiżi, ġifieri naħseb illi rritu ikun hemm ċertu emendi u anka il-rati tax-xogħol jridu jolew biex ma jkunx hemm faqar, jrid ikun hemm indipendenza. Nasbu kol illi irridu nassiguraw il-standards tal-għajxin tagħna. Importanti nħarsu lejn l swi li ħajjin l-ewwel pilastru iżda irridu kol għajnuna għal sistema ta' pensjoni u għas-suq tal-kapital. Irridu kolna żvilupp sostenibbli u rridu nkomplu nimxu fuq dan. Grazzi ħafna. Is-Sur Bastos. Grazie ħafna, Senjura President. Nifraħ l-kollega għax-xogħol li għamlet f'dan il-rapport. Jiena kont rapporter fisem il-Kumitat tan-Nisa f'dan il-qasam kelli l-opportunità li nsegwi x-xogħol tal-kollega li spjegat u bħala kuntest għandna punti ewlenin li nixtieq nitkellmu dwarhom. Il-bidla ta' demografija li qed ixxekkel ħafna drabi sistema ta' pensjonijiet fil-pajjiżi kollha, speċjalment f'dawk il-pajjiżi li bħalissa għaddejjin minn ħafna kriżijiet ekonomiċi u finanzjarji u soċjali bħal pereżempju Spanja, l-Greċja u l-Portugal. Nixtieq nisħaq li dan huwa xogħol pożittiv, it-twaqqif għal-krediti ta' pendenti fejn ikun hemm perjodu apposta fejn Eh, nisa u rġili kollom jihdu ħsieb il-lulidom jew nies li huma dipendenti fuqhom punt ieħor li huwa l-età pensjonabbli li qed titqis minn ħafna stati membri u naqbel ukoll mal-proposti tar-rapporter fir-rigward kwistjonijiet ewlenin. Kwistjonijiet attwali ħafna bħal pereżempju il-riforma għal ħajja itwal ta' dak li jkun u anke aċċess għal taħriġ matul il-ħajja kif ukoll ir-rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja tal-familja, kif ukoll il-promozzjoni tal-tixi ħattif. Irridu niżguraw li eh, nqisu punt li tajt ċaru tont ir-rapporter li huwa il-pensjonijiet għan-nisa u l-irġiel biex ikun hemm iktar sem tal-ħaddiema iktar anzjani u anke ikun hemm eh, żvilupp adegwat fil-pensjonijiet li jirċievu. Barra minn hekk irridu nqisu l-flus li jkunu mfadla biex minn tal-inqas ikun hemm tjul deċenti għal dawn il-pensjonati. il pensjonati pensjonanti. Barra minn hekk irridu nqisu l-punti tal-istati membri għax hemm bżonn niċċaraw darba l dejjem dak li jrid ikun meqjus bħala eh, l-età meta wieħed joħroġ għal pensjoni. Dan punt di vista politiku importanti ħafna u għalhekk nifraħ l rapportera x-xogħol li sar. Issa ngħaddi il kelma l-Onorevoli Becker. Ik joġbok? Kollegin und kollegin. Grazie ħafna, Signora President. Dak li għanna dimna u rapport illi mux jitkellem fuq popolazzjoni ta' l-Ewropea għal-pensjonijiet biss, ma ħajkolla riperkussjoni u koll għal zewġ terzi tal-popolazzjoni illi dal-waqt tasal biex tirtira. Għet nitkellmu fuq l-Ewropej kollha l-ġilu nisa' Sfortunatament ma nix bizzejiet ħin biex nidibattitu nidibattu dan din il-kwistjoni. Nixti li kunem tibdil fil-kalendarju tagħna fl-iskeda. Rritu kollna dibattitu xira rigward il-kontenut mandi xejn xnejt iktar. Naseb li jem eh, naħam il-poter tal-politiku fil-level ta' stat membru, tal-partit. L-importanti li nikkonsolidaw Dan kollu ma sibx li għandi għalfejn nejda. Importanti li konna tili pilastru sot. ħafna. Irriti ikollna. Irriti nużaw il-qawwiet politiċi tagħna biex ikun hemm sigurtà għal pensjonijiet. Ikollna pensjonijiet kif huma xirqa u nigarantixxu livell tal-għajxin tajjeb, xogħol, xira u bekk rridu nkunu ċerti li nies li għandhom rizorsi ekonomiċi eh, jibqgħu għandhom anka meta jkunu fl-anzjanità tagħhom. Rridu niffokaw fuq dawn il-punti għaliex bħalissa mħafna konċetti illi huma mħalta waħda mal-oħra. Ġifir nispera li jkun hemm opportunità li jkun dan it-tip ta' dibattitu l qudiem grazzi. Surori u sur man. man. Grazzi ħafna, Signora President. 27 stat membru, 27 sistema differenti, tradizzjonijiet differenti. Daħasu lejn il-naħa nazzjonali, ġifiri mux biss, rridu ħarsu anka mill partiti politiċi u koll, għax maħnix mill-istess font. Rigward punt erba' fit-test, paragrafu erba' Ewa ħagġa nitkellmu fuq il-kriżijiet illi għandna <clears throat> nista' naqbel, eċċetera. Anka fuq il-pilastri naqbel magħhom. Mbagħad hemm l-eżempji. Il-pilastru tal-istat rigward pensjoni xirqa titkellem fuq it-tieni pilastru, l-imsieħba soċjali li huma involuti u t-tielet pilastru fejn ħarsu lejn dak li tkun ġemmajt privatament iżda rridu ħarsu lejn il-modell illi u tissuġġerixxu għall-Unjoni kollha. Ħarsu lejn definizzjoni definizzjoni tinsa l-fatt illi ċertu stati membri jistgħu jkunu qed jużaw il-modell bismark. L-ewwel is-sistema tal-ewwel pilastru mhijiex dik minima għal-pensjonijiet. Jiġifieri jekk għandek dan din is-sistema, iva tista' tilqaha, iżda mbagħad x'ngħidu għal tieni u tielet pilastru. Għall-istati membri jrid ħajkun hemm rikjesta waħda ġifir ma nistax jiena naqbel illi dan kollu jrid ikun obbligatorju, ma nistax naqbel li t-tini pilastru għandu jkun obbligatorju. Naħseb li nkunu qeddin totalment ninsew il-modelli l-oħra, bħal pereżempju dak Bismarck tkellimt biss għal minuta u 47 sekonda. Naħseb nista' nitkellem ftit ieħor xek. Għal darbohra nixtieq ngħid illi jiena naqbel mat-tieni pilastru iżda ma rridix li tkun obbligatorja. Grazzi. Il-President, grazzi. Il-rapporter, Surman, għal-Kumitat tagħna, Sur Becker għamel punt importanti għanna bżonn iktar ħin biex nindirizzaw dan il-punt. nitkellmu dwar proporzjon kbir tal-popolazzjoni, mhux biss dawk imdaħla fi żmien imma anke żgħażagħ. Huma wkoll irridu jingħataw widen, irridu niżguraw li qed nħarsuhom ma rridux bil-fors nistituzzjonalizzaw dan il-punt jew nagħmlu kwistjoni bejn ix-shadows. Sur Becker qajjem dan il-punt m'għandniex naġu l-affarijiet iżejjed. Jiena rapporter fil-kumentat Eh, meċċej, anke mal-Kumitat tal impigi għandna kompetenzi tagħna kena laqa bejn il shadows il-bieraħ fejn naqblu l-biċċa kbira mal-punti u nhar li tlieta fejkon ħa nivvotaw. Nixtieq niġbilkom l-attenzjoni li aħna naqblu biex inneħħu solvenza jekk eh, jaqblu l-membri anke minn komitati oħrajn u anke naqblu mas-sur Becker dwar l-ewwel u t-tieni pilastru ma jistawx Eh, noqogħdu nfetqu u niġġieldu wieħed mal-ieħor jew ma nżewġuhomx flimkien. Importanti kemm l-ewwel pilastru kif ukoll it-tieni pilastru. Ma nistgħux inkunu stretti żejjed fl-opinjonijiet tagħna. Hemm ħafna dokumenti, jiena flejt ħafna sistemi ta' pensjonijiet differenti, imma meta taqra dokumenti biss tibda tifhem eżattament ftit ftit ċet jiġri madwar l-Ewropa dwar dan il-qasam. Importanti ngħidu li barra minn hekk irridu nqisu il-ġenerazzjonijiet kollha u kull ġenerazzjoni għandha vuċi li rridu nismgħu. Ma nistgħux nagħmlu biss eh, faxxa ta' etajiet differenti li nqisu, faxxa partikolari, għalhekk irridu ngħidu li dan huwa dokument li għandu pis soċjali kbir, dokument importanti ħafna u għalhekk irridu niflu l-affarijiet iktar fid-dettall għax naħseb li għamlinna ġid. Grazzi, tajt il-President, issa l-Onorevoli McIntyre. Grazzi, President, dan huwa dokument importanti ħafna fuqtu, u jiena nappoġġa iktar dibattitu diskussjonijiet fuq dan il-punt. Nizzilt numru ta' emendi, ressaqt numru ta' emendi u l-ikbar tħassib tiegħi huwa li konna approċċ ta' wieħed għal kulħadd. Hemm ħafna differenzi kbar bejn il-pajjiżi hemm stati membri li diġà daħlu għal programmi kbar ta' riformi u ma jridux li konna konsegwenzi li ma nixtiqux li namlu xkil fuq pensjoniet li diġà edin fisseħ. Barra minn hekk naħseb li hemm ċertu kontroversi wkoll dwar liema pilastru ħandaħlu il-pensjonijiet għal ħaddiema tal-posting of workers, daw xieqaw pilastru wieħed jew pilastru tlieta. Naħseb li jaqgħu taħt pilastru tlieta għaliex għandna jisu wkoll il-portabilità tal-pensjonijiet. Nħares il-qoddim għal dawn id-diskussjonijiet ejja konna iktar diskussjonijiet nixtieq nieħosem fihom kemm jista' jkun. Il-President, naddi l-kelma l-rapporter u għalhekk eh, għanna nistednim maħna nistatik bizzoċ minuti. Grazzi, President jiena nixtieq niġbet l-attenzjoni fuq l-ewwel pilastru. Qed intu ħafna importanza u anki jien inti ħafna importanza, ma rajna li fejn hemm kriżi ekonomika jew soċjali l-ewwel li jħallsu qares ta' dan huma l-pensjonijiet. Dawk l-ewwel li jintlaqtu u għalhekk irridu nagħmlu l-affarijiet aħjar taħt l-ewwel pilastru, il-pensjonijiet għadhom taħt kompetenza nazzjonali u għalek irridu najdu għala mux qed jieħdu eh, azzjoni l-Istati membri. Għalfej għax m'għandhomx fondi fil-budgets tagħhom. Dik ir-raġuni u anke fuq is-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet irridu niżguraw li nibdow nifrankaw il-flus anke favur il-pensjonijiet tagħna, anke għaż-żgħażagħ tagħna. Jekk nibqgħu sejrin hekk, il-popolazzjoni kull ma jmur tixjieħ tibqa' eh, titwal il-ħajja, jekk nibqgħu u sejrinek, mhux ser ikun hemm pensjoni għal żgħażagħ tal-lum għada pitata. Lill-kollega Handel nixtieq ngħidlu li l-pensjonijiet ma zdidux. imma minnaħa l-oħra ma nistgħux niggarantixxu Eh, il-pensjonijiet xirqa bil-budget li għanna bħalissa, l-ewwel pilastru huwa essenzjali u importanti imma tkun ħolma li naqbdu ngħidu nħansolvu l-affarijiet kollha taħt l-ewwel pilastru. Għalhekk jeħtieġ li nirreflettu mhux qed nimponi l-ewwel pilastru imma għandna nirreflettu fuq ċaba dak li qal l-Onorevoli ċaba. Fuq l-ewwel pilastru m'hemmx intervent jew element ta' solidarjetà laqqas taħt it-tielet pilastru fejn familja ikollok familja fejn ikollok persuna waħda li qed taqla l-ħobża, dan għanna nħarsuhom u għal-ewwel pass biex ikun hemm garanzija ta' din is-sistema. Din hija l-problema. Il-President. Grazzi. Smajt li ħafna minnkom xtaqgħu aktar ħin biex tfasslu dan id-dokument Naħseb li l-Parlament irid jerfa r-responsabiltajiet li għandu dan id-dokument ilu magħna għal iktar minn sena meta s-Sur Thomas Mann talabna biex ikonna aktar ħin fuq dan nfakru li jekk ndomu wis l-affarijiet jiswinna kontra għanna l-Kumitat Mexej li qed jimexxi dan l-affarijiet rridu kompromessi għanna l-laqqa tal-20 ta' marzu naraw jekk ikolni emendi ta' kompromess u jekk ma jkunx possibbli mbagħad hemmhekk naraw jekk nestendux dan id-dibattitu ma nixtieqx nibda l-iskeda issa fuq numru 15 ma nistgħux nagħmlu issa fuq l-aġenda nirringrazzja lis sinjura McIntyre li aċċettat li nagħmlu l-punt 15 fil-laqa ta' Warol of Senar. u issa naslu għal punt 17 fuq l-aġenda tagħna nirringrazzja lill-esperti li ġew mana, diġà preżenti u grazzi tal-li attendejtu dan id-dibattitu aħari li huwa dibattitu importanti li għandu xjaqsam ukoll mal-ħaddiema transkonfinali. Iżda li dowim naftit u ħanibdow ismiħ kemm xejn tard. Dan huwa smieħ li tiseħ skont l-eżaminazzjoni ta' rapport ta' inizjattiva propja ta' sur Thomas Handel dwar il-negozjati kollettivi transkonfenali u dialogu soċjali transnazzjonali. Qabel ma naddi il-kelma l-esperti mistidna tagħna, fil-qosor nixtieq naddi il-mikrofonu l-ewwel ir-rapporter sabiex bekk mhux jippreżenta r-rapport tiegħu imma min tal-inqas ikun jista' jgħid lill-esperti xixtieq minn għandhom, x'tip ta' kontribut jixtieq li jagħtu. Naddi l-kelma lil-Sur Thomas Handel għal 3 minuti. Grazzi ħafna. Eh, kwistjoni l tawlenin l-ewwel net, ismiħtana, smiħtana llum għandu suġġett partikolari ma komplikat ħafna meta nitkellmu dwar kundizzjonijiet soċjali hawnhekk fl-Ewropa mhux territorju ġdid li qegħdin nesploraw hawnhekk. kena r-rapport mill-2006, ir-rapport Andersen tal-2008, żewġ rapporti li diġa' taw ħarsa lejn din il-kwistjoni. Imma mbagħad kien hemm żviluppi oħrajn minn dak iż-żmien per eżempju l-kwistjoni ta' l-status ta' dialogu soċjali li naħseb li huwa importanti ferm, importanti aktar meta kien tqis fil-rapporti tal-2006-2008 għalhekk għandna ninvolvu dan u għandna nqisu wkoll relazzjonijiet industrijali li żviluppaw sadak sal-lum. Irridu nqisuh ukoll f'dan ir-rapport. Barra minn hekk irridu nqisu l-estensjoni tal- eh, Kunsill Ewropew għax-xogħlijiet hemm responsabilità hemmhekk li ġiet estiża xi ħaġa li ma kienitx hekk ħames snin ilu u sa dan it-tant għandna ħafna ftehimiet transnazzjonali, protokolli, dikjarazzjonijiet li kien hemm 224 fil-fatt hemm minnhom li kopru kumpaniji Ewropej li laħqu dawn il ftejmiet Hemm komplikazzjoni oħra li nixtieq insemmi bħalissa mhux ħanoqgħod eh, niformula dan jiena stess imma nista' nikkwota d-DG għal politika interna fuq dan il-punt għaliex huma jindirizzaw din il-kwistjoni. Oħ nikkwota. Il-każ Labal, Vikil u oħrajn dwar il- l-sekondjar tal-ħaddiema u l-libertà tal-moviment għal persuni, prodotti u servizzi. Dan għandu rabta preliminari dwar fuq id-drittijiet tal-unions tal-ħaddiema. Il-Kummissjoni torbot ħafna mal-suġġett ta' dan ir-rapport illum magħna għandna esperti eċċellenti magħna u forsi jizamanawna s-sitwazzjoni jew itina iktar informazzjoni ma qed nesploraw il-punti komplikati ħafna ta' dan il-qafas biex ikun hemm dialogu soċjali transnazzjonali naħseb li tkun opportunità għal iktar żvilupp u iktar konsolidazzjoni ta' dialogu soċjali Ewropew. Dan l-approċċ tiegħi u hekk nixtieq nisma' min-naħa tal-esperti x'għandhom xejdulna fuq dan ir-rigward. Jiena jidir li li f'dan il-qasam għanna numru ta' problemi li rridu naffaċċaw u ħanitlob lill-esperti biex jgħidulna kemtejn dwar dan. Per eżempju, kull stat membru għandu is-sistema tiegħu fir-rigward ta' relazzjonijiet industrijali u din is-sistema tieqaf meta taqbes il-frontiera tal-pajis, u għalhekk kif jista' jkollna qafas ta' ftehmiet Ewropej, kif nistgħu nindirizzaw dan Barra minn hekk il-kundizzjonijiet ta' xogħol ivarjaw minn pajjiż għal ieħor u għalhekk għal darb'oħra kif jistgħu jkollna stampa ġenerali Ewropea meta nafu li l-istati membri għandhom dritt li jiddeterminaw il-politiki tagħhom imma xorta kif nistgħu nagħmlu xi ħaġa flimkien. Nirreferi wkoll għal Kunsill Ewropew tax-xogħlijiet, European Works Council, u nixtieq nindirizzaw wkoll il-standards ta' xogħol, standards minimi, naħseb dawn kollha punti interessanti li għandna nindirizzaw f'dan id-dibattitu. Niqafaw, President, natiħin ħin issa l-esperti biex iwieġbu. Iva, edin propju biex nisimgħu minn għandhom u għalhekk nirringrazzjom mill-ġdid tal-li ġew fostna ngħaddi l-kelma lil Sur Juan li huwa l-kap tal- eh, Igo Metal fil- Igostat fil-Germania, naddilu l-kelma għal erba minuti. Mikrofon għal-kellim. U, oh. u muss ich da sprechen? das jetzt? Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende. Tajjeb, tistaw tismawni issa? Mela, signori Signora President, Signori, nowenet grazzi tal-istedina, grazzi tal-li tajtuni din l-opportunità biex naqsam ma'kom l-esperienza tiegħi fuq negozjati transnazzjonali u dialogu soċjali transnazzjonali. Fl-Europa għandek kooperazzjoni transnazzjonali tara l-entitajiet differenti u tieħu nota tal-fatt li dan ikollu impatt fuq il-struttura Ewropea, struttura li tista' tkun simili ħafna minn posta. l ieħor mhux biss minn pajjiż għal ieħor imma anke fuq il-post fil-kumpaniji, sistemi ta' produzzjoni huma l-istess, il-proċessi huma l-istess, eċetera, eċetera. Għandek l-istess modelli ta' ġestjoni li qegħdin jiġu użati kull imkien flessibilità interna u esterna ħafna drabi waslu għal impigi prekari u l-istess sistema għandek kull imkien madwar l-Ewropa, fl-opinjoni tagħna. Fil-fatt, għandek il-kultura korporattiva fejn ikollok kumpanija sussidjarja li tista' jkollha sede kullimkien fejn trid u mbagħad ikollok adattament skont il-sistemi u siti ta' produzzjoni. L-ewwel problemi hemm il-lingwi differenti, il-ġestjoni ħafna drabi tuża il-lingwa tal-kumpanija eh, u l-enija u mbagħad skont il-ferrat li jkollha tadatta l-lingwa skont il-pajjiż hemm entitajiet differenti fil-pajjiżi Ewropej, imma l-pajjiżi Ewropej għandhom storja differenti, kultura differenti, għandhom storja differenti ta' relazzjonijiet industrijali wkoll m'għandniex ninsuh dan, u għalhekk dan huwa din hija stampa ġenerali minn naħa tiegħi. Issa jekk tippermettuli nixtieq ngħid li bl-esperjenza personali tiegħi minn Igil Metal jiena nirrappreżenta eluf ta' ħaddiema f'din il-kumpanija u aħna ninsabu bejn żewġ metropoli, Nuremberg u Munich. Emmek għanna post fejn għanna 35.000 impiegati, Gometal għanda 18.000 membru, kollox ma kollox, u għalek huwa importanti partikolarment li nizguraw li konna opportunitajiet għal negozjati transkonfinali u li nkomplu nibnu fuq la kif dan il-qasam. Per eżempju, minn l-Ungerija, Atja Ager qed tibni fabrika hemmhekk biex jibnu il-magni, missa mxew iktar minn hekk u flok magni biss qed jibnu karozzi sħaħ. Dan ifisser ħajkun hemm ħafna impjiegi fil-pajjiż u bħalissa għandek tranzazzjoni li qed isseħħ fil-sistema ta' produzzjoni tal-Audi li ħataddi kollha lejn l-Ungarija u għalhekk tittifli d-dettalji kollha kif dan ħajaħdem kif ħajġu prodotti l-vetturi fl-Ungarija. Għandek strutturi ta' ġestjoni, kulturi ta' ġestjoni wkoll u dak li qed jużaw huwa dak li huwa mdorrin bih diġà fil-Ġermanja. Rridu niżguraw issa li l-kumpanija fl-Ungarija tista' taħdem bħal kwalinkwa sita' ta' produzzjoni ieħor fl-Ewropa. Iju kol se jkollha l-kontribut xtati il-dispożizzjonijiet kollha ta' produzzjoni ħaj jitqedu ċari u tondi fuq il-mejda u meta tistabilixxi dan u mbagħad tistabilixxi fejn huma l-iktar sita ta' produzzjoni li waslu għal profitt fejn jinsabu. Dan huwa l-proċess għall-Ungerija, temmejnieh ukoll anke fil-Belġu għaldi eh, Agel li wasit fil-Belġu u mill punti vista tiegħi jiena nista' nifhem Nifem dan, nifem li negozju jista' jiddetermina standards partikolari biex bekk ir-rizervi tal-produzzjoni eh, jiġu sfruttati kemm jista' jkun biex waslu għal flus għal profit. Irrid li l-kondizjoniet tal-impigi fl-istess ħin imma trid u wkoll li tqis l-relazzjonijiet industrijali li mhux dejjem ikunu l-istess. Mhux biss fuq il-livell tas-sita produzzjoni, ma fuq il-livell tal-kundizzjonijiet tal-ħaddiema. tal kondizjoniet tal ħaddiema tax-xogħol. U hemmhekk tolqot il-musmar fuq rasu għax mhux kwistjoni li tforni servizzi biss min-naħa tal-kumpaniji. Per eżempju, fil-kumpanija partikolari li qed nirrappreżenti naf li 80% tal-valur miżjud sibu mill- provvista kwistjoni lokali, l-xogħol jimbena lokalment, un bat tara l-ħaddiema minn Bosch, minn Siemens, minn kumpaniji ferrat oħrajn. Madwar l-Europa tista' tara li hemm ħafna kumpaniji li jaħdmu b'xogħol sutta kontratti. Għandek bil apposta, għandek kontratti apposta li jiprovdu apposta servizzi ta' loġistika għal kumpaniji u ma' wkoll qed jeġixxu skont l-istess privattiva. Dan xi fisser ifisser li l-kundizzjonijiet kollha huma indaqs għandek standards imma m'għandekx eżattament negozjati transkonfinali, m'għandekx temiet transkonfinali u dan xi fisser. Forsi l-pagi ma jkunux l-istess minn pajjiż għal ieħor. U dan jista' jfisser vantaġġi għal min ħaddem. Qed nitkellmu dwar perjodu itwal ta' xogħol. Għandek pagi u koll jew sistemi ta' benefiċċji li mhux dejjem ikunu regolati tista' tfisser li jkollok kundizzjonijiet ta' xogħol prekarji, inqas pejjeż għas-sigurtà tax-xogħol, sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol, il-protezzjoni ta' sigurtà soċjali, eċetera, eċetera. Ġifieri għandek sistemi li jiswew inqas flus f'ċertu pajjiżi u f'pajjiżi Ewropej oħrajn hemm modelli li huma vantaġġużi għal min ħaddem u jitqisu bħala blueprint għal kumpaniji. U hemmhekk jittieħdu deċiżjonijiet Dan importanti għal kollegi, għal kondizjoni ta' xogħol tagħhom, għal livelli, għal standards biex l-ewwel tqis l-affarijiet għax l-ewwel kellek sit fejn kondizjonijiet ta' xogħol intlaħqu. Imma mbagħad jekk tersaq il-kumpanija minn pajjiż għal ieħor dan jista' jwassal għal eh, sistemi li jkunu iktar dajfa, li ma jkunux daqshekk vantaġġ tal-ħaddiema. Għallek irridu niżguraw li l-entitajiet ta' trade unions Ewropej ikunu involuti fil-qafas ta' xogħol diġa' kena xogħol fuq l-EWCs, il-Kunsilli Ewropej ta' xogħlijiet, imma ma tantx imxejna ġminna f'dan il-qasam. Trade unions jistgħu jkunu involuti iva imma jrid ikollok EWC mal-trade unions involuti. Hemm partijiet oħra interessati importanti trade unions, per eżempju, fil-pajizi demokratiċi, pajizi industrializzati fl-Europa, jihdu sem importanti li jilħu negozjati kollettivi transkonfinali, mbagħad għandek trade unions li għandhom struttura federali. U minħabba din il-pożizzjoni ma jkunux jistaw jimmexxu proċessi ta' ftehimiet li jaqgħu fuq livell transkonfinali. Għandek ikollok livell korporattiv uniformi imma ma tistax ma tqisu koll l-istrutturi tra trade unions li huma transkonfinali wkoll, għandek storja differenti, għandek kultura differenti, għandek relazzjonijiet industrijali differenti li varjaw minn pajjiż għal ieħor, imma trid iżomm il-livell Ewropew ukoll. Ma fl-istess ħin għandek bżonn struttura demokratika li tqis l-approċċi kollha u tpoġġihom taħt kappa waħda. Dan forsi qafas tajjeb il-qoddim li jista' jiżgura ċertezza legali anke għall-implementazzjoni ta' dawn il-ftehimiet. Barra minn hekk, dan huwa l-messaġġ ewlieni għandna bżonn proċess ta' ftemiet ta' negozjati li jkun ġust. Ma tistax ikollok kundizzjonijiet ta' xogħol li kull ma jmur jitnaqru u jonqsu, irrid ikollok l-aqwa kundizzjonijiet possibbli. Din għandha tkun il-mira tagħna u bekk intejbu l-kompetittività ta' negozji tagħna, l-industriji tagħna kif ukoll tal-impjegati hawnhekk fl-Ewropa u jkollna pożizzjoni iktar b'saħħitha fuq l-istadju internazzjonali. Grazzi. Tajt il-President, issa ngħaddi l kelma lil Sur Duges, Spanjol, espert, membru mill-Kunsil tal-Assoċjazzjoni tax-xogħol fi Spanja. Naddilu il-mikrofonu għal 7 minuti. Grazzi, President. Talbuni nitkellem bil-mod u ma nitkellimx wisq. Nittama li nimxi tajjeb u bekk niprezentalkom l-input tiegħi f'dan ismiħ bħala rakkomandazzjonijiet tar-rapporter. Nittama li nista' nkun konċis. Erba' punti. Il-titlu tar-rapport li qed faslu għandu x'jaqsam fil-verità ma' dan il-an. Għandu jkun hemm qafas Ewropew ta' relazzjonijiet tax-xogħol. Jiena naħseb li mill-bidunet l-Unjoni Ewropea bitwaqif ta' akki komuniter fil-qasam ta' xogħol u relazzjonijiet soċjali naħseb għamel passi ta' ġgant il-qoddim. Għandek il-Kummissjoni Ewropea, l-autoritajiet ta' rappreżentanza tal-ħaddiema li jaħdmu fuq livelli differenti, kemm fuq il-livell bejn is-setturi kif ukoll fuq il-livell tal-imprizi. Barra minn hekk waqqafna wkoll dialogu fuq livell tal-Unjoni Ewropea, għandek il-ftejemiet settorjali, għandek il-dialogu soċjali Ewropew, għandek ħafna partijiet interessati differenti u għandek ftejemiet differenti. Dan huwa l-status quo li qed naħdmu bih, imma s-sistema tittintem għadha mhix kompleta, għandek żewġ aspetti li titqis, għandek minnaħa l-possibilità li l-ftejmiet li jkunu ntlaħqu jiġu Eh, vinkolanti li jkunu jistaw jiġu applikati f'dawn il-relazzjoniet industrijali li jvarjaw minn pajis għal liħor bħifqal il-kellim ta' qabli u minn banda l-oħra għandek ukoll ftejemiet u negozjati minnaħa imma minnaħa l-oħra għandek ukoll konflitti u għalhekk irid ikollok spazju Ewropew biex tkun tista' issolvi dawn il-konflitti nazzjonali imma ta' livell Ewropew li huma importanti jeħtieġ li jkollna spazju Ewropew, spazji mhux legali tal-Arti Ewropea tal-Ġustizzja pereżempju, imma dimensjoni li tkun ibbażata fuq eh, sistemazzjoni tpaċija minn qabel tal-tilwimiet mingħajr ma jkun hemm bżonn li wieħed jidher qudiem tribunali jew qorti. Punt li ma tqajjimx daqshekk huwa fuq terminu transnazzjonali. Xi tfisser eżatt transnazzjonali, qed nitkellmu dwar negozjati kollettivi transkonfinali u dialogu soċjali transnazzjonali imma għandna niċċaraw l-affarijiet fuq xiex qed nitkellmu eżattament. Tista' tifhem transnazzjonali bħala xi ħaġa internazzjonali jew sovranazzjonali. Tfisser hekk jew le? Jekk nitraduċuh f'lingwi oħrajn bl-Ingliż cross border jew lingwi oħrajn, rridu nifmu eżattament x'qed infissru transnazzjonali hija sistema kollettiva, sistema ta' tpaċija tal-konflitti ekstraġudizzjarji. taħt xi xjaqa. Irid ikollok rekwiżiti ewlenin għal dan. L-iktar wieħed ovvju u għandu x'jaqsam ma' ċertu stati membri, mhux stat membru wieħed partikolari. It-tieni nett irrid ikollok implikazzjonijiet fuq impriża per eżempju li tkun preżenti fuq il-territorju tal-Unjoni Ewropea u mbagħad eh, tkun prezenti biktar minn fabrika waħda jew kumpanija waħda fuq il-livell Ewropew jew inkella settur ieħor fejn tkun prezenti fl-istess Unjoni Ewropea. Din hija d-definizzjoni li għażlu l-partijiet soċjali li huma attivi f'dan il-qasam. Meta nibdow b'din id-definizzjoni mbagħad nistgħu ngħaddu għad-diskussjonijiet l-oħra li jaqgħu taħt il-ftehimiet kollettivi, il-negozjati kollettivi transkonfinali. Dawn jeżistu manke fuq il-livell reġjonali, pereżempju kuntratti kontratti ta' xogħol fiħdan dan eh, kumpanija fejn hemm konflitt ukoll. Mbagħad x'ingħidu dwar il-qafas ta' dialogu soċjali transnazzjonali fejn ftit kliem qed nitkellmu dwar negozjati kollettivi transkonfenali wkoll. L-ewwel net fi dialogu settorjali fuq il-livell istituzzjonali huwa ċar li hemm ċertu dubju fuq kemm hija effettiva fuq il-livell nazzjonali, għandek ċertu rakkomandazzjonijiet, per eżempju, għandek ċertu ftejmiet li huma vinkolanti u ftit inqas minn vinkolanti fuq il-partijiet kontratwali, Kien hemm ħafna studji dwar dan u kien hemm nuqqasijiet fuq kemm tista' taħdem fil-prattika fuq il-livell nazzjonali, imma mbagħad irridu nikkontribwixxu biex nwettqu u ntemmu sistema ta' relazzjonijiet tax-xogħol fuq il-livell Ewropew. Dan nistgħu nagħmluh biss billi ntemmu u nwettqu bisħieħ is-suq intern. Aspett li semma u koll mill-kollega ħdejja ehm, li semma il-disgwidi li hemm fuq il-livell tas-suq intern. Dan iwassal għal vantaġġi tajbin għax eh, jevita li jkun hemm ċertu konflitti fuq il-kumpaniji, anke fuq eh, ħella ta' enerġija, fuq ħella ta' flus ħafna drabi għaliex tevita li jkollok ħafna każijiet dim tribunali u qorti rridu nsemmu wkoll ftehimiet li jaqgħu taħt in-negozjati kollettivi transkonfinali għaliex anke jekk mhumiex taqsek rappreżentati bħala numru, xorta waħda huma importanti għaliex huma ftehimiet bejn imprizi transnazzjonali li jsiru bħala mudell. Anke fir rigward ir-regolamentazzjoni ta' xogħol jistgħu jitqisu bħala eżempju pala kampjun ta' negozjati kollettivi transkonfenali ta' vera. il rabu punt li nishtiq namel sali ma' livell nistaw naslu biex nwet u sistema ta' negozjati kollettivi transkonfenali fl-Europa. Għawn musa nitkellem dwar l-imprizi għalix il-mistidna l-oħra ġejjin propju mid-dinja ta' xogħol u jistgħu jitkellmu ma fuq dan, imma hemm erba' elementi fl-opinjoni tiegħi li jridu jitqisu f'kwalinkwa negozjat kollettiv transkonvenali. L-ewwel nett xi ħaġa li dejjem hija problema u diffikultà hija li huma l-partijiet li qed jagħmlu negozjat u li huma l-partijiet li itemmu il-ftejim, dan hija problema li ħarġet mill-istudju kollha li saru fuq dan is-suġġett biex tiddefinixxi eżattament l-ambitu transkonfinali jew transnazzjonali. Mhux se mwis imma fuq livell Ewropew għandek il-Kunsill il-Kunsilli Ewropew tax-xogħol WCs għandek atturi differenti li jeħdmu biex temmu dawn in-negozjati transkonfinali għandek ftejmiet tal-imprenditori fuq il-livell internazzjonali Imbagħad għandek il-trade unions ukoll li jiffirmaw dawn il-ftejmi transnazzjonali u jsaħħu l-implementazzjoni tiegħu anke fuq il-livell nazzjonali, mhux internazzjonali biss. Biex nagħlaq, Sinjura President, żewġ punti li nixtieq nagħmel oħra. Dejjem importanti li nartikolaw eżattament ċem bħala ftejmiet ma' livelli settorjali għaliex ir-relazzjonijiet tax-xogħol huma importanti. Biex nagħlaq nixtieq nagħti din ir-rakkomandazzjoni lir-rapporter. Iva, hemm bżonn naħdmu nxamru l-kmim biex temmu din is-sistema Ewropea għar-relazzjonijiet tax-xogħol Iva bżonn niddiskutuha flimkien mal-partijiet soċjali, imma ovvjament dawn huma l-partijiet ewlenin li jkunu involuti iktar man daħlu fuq dimensjoni Ewropea tant l-aħjar għax problemi li eh, qegħdin ifeġġu u qed narawhom. U għalhekk hemm bżonn nibdew minn hawn. Irridu nindividwaw x'inhuma l-problemi, x'inhuma l-ostakli u mbagħad wara biss wara li nkun għamilna dan l-analiżi dettaljata nistgħu naħdmu fuq il-xogħol il xol il xogħol u l-miżuri u l-leġizlazzjoni, eccetera. Mbagħad irridu naraw l-impatt ta' ċertu sentenzi fuq il-xogħol in ġenerali u fuq drittijiet tal-ħaddiema. Dan forsi suġġett tal-smih pubbliku ieħor. Grazzi. Issa ngħaddu għat-tielet mistieden is-sur Lutz Mull, id-direttur ġenerali għal Federazzjoni Ġermaniża tal-assoċjazzjoni tal-impjegati ehm, kimiċi fil-Germania. Għandek saba minuti. Damu und Herren Abgeordnete, haben Sie äh, Signora President, Signori, membri tal-Parlament Ewropew, grazzi ta' din l-istedina, grazzi tal-li tajtuni l-opportunità li nitkellem Eh, waqt dan ismieħ biex nippreżenta l-pożizzjoni l-pożizzjoni tiegħi naħseb li din hija tajba ħafna għandna rappreżentanti tal-imsieħba soċjali u din hija opportunità tajba biex inkun nistgħu nippreżentaw l-opinjonijiet kollha tagħna. Nishtiq nibda b'żewġ kummenti preliminari l għonet jena ninkellimkom bħala rappreżentant ta' industrija mod partikolari industrija tal-kimika ġewwa l-Ġermanja, u dan huwa settur ehm, li fih ħafna impjegati kwalifikati eh, u ta' livell għali. U fl-esperienza tiegħi fil-Ġermanja li nqas naħseb anke f'na pajjiżi oħra l-impjegati tagħna huma imħalsin tajjeb ħafna, ħalsu taxxi, u koll il-kontributi ta' sigurta soċjali u koll il-kondizjonijiet tagħhom ta' xogħol jiġu meqjusa bħala prekarji għanna ħafna ħaddima fl-industrija tagħna u ħafna minnhom jaħsbu li um, um il-collective bargaining fuq eh, livell ta' relazzjoniet industrijali jagħtu l-aħjar riżultati għal daqstant il-kumpaniji u l-impjegati tagħna sigurtaw provaw jassiguraw li jkun hemm kompetitività kbira globali u wkoll kundizzjonijiet tajbin. F'dawn l-aħħar snin fis-settur tagħna kellna dialogu tajjeb ħafna ta' suċċess fuq livell Ewropa wkoll u aħna bħalissa qegħdin naħdmu fuq eh, implementazzjoni dispożizzjonijiet ġodda. Tini kumment. Meta niddiskutu l-collective bargaining eh, transkonfinali jew inkella dialogu transnazzjonali soċjali jew inkella l eh, mm, kunsilli tal-xogħol European Work Councils jew inkella ftehim transnazzjonali. Huwa importanti ħafna nqisu ċertu definizzjonijiet eh, u livelli differenti ta' azzjoni l-istrumenti disponibbli għalina hemm definizzjonijiet ehm, differenti f'dan il-qasam għal naħseb huwa importanti niftakru dan il-punt. Mhuwiex biżejjed li konna ħafna dikjerazzjonijiet sbieħ dwar dan iżda hawnhekk jiena naqbel ma' rapporter għandna niftakru li s-suġġett fil fattur huwa wieħed kumpless u m'għandniex ninsew dan il-fattur. Ir-raġuni ewlenija għalfejn aħna għandna dawn l-isfidi ġa kienna xi kummenti dwar dan u minħabba li aħna għandna differenzi fir rigward ta' sistemi nazzjonali bejn l-istati membri differenti. Dawn id-differenzi eh, jistaw jiġu eliminati mod partikolari permezz ta' armonizzazzjoni miżjuda enhanced harmonization iżda fl-istess ħin dawn id-differenti jinsabu hemm xorta waħda u din hija s-sitwazzjoni kif ġewwa għall ewropa Mhijiex minħabba li hemm xi approċċ ħażin minnaħa ta' minna ħaddem, le anzi minħabba ta' żviluppi storiċi fil-pajjiżi differenti tagħna u deċiżjonijiet differenti politiċi li jittieħdu mill-pajjiżi tagħna fl-aħħar 20 ta' snin u għal daqsan tal-jekk għandna dawn id-differenti issa sakemm l-Ewropej jibqgħu jirrappreżentat jiġu rappreżentati mill-nazzjonijiet tagħhom u mill-istituzzjonijiet jekk mhux se jraġixxu favur ta' kunsens u mhux se jkun hemm eh, sistema armonizzata relazzjonijiet industrijali din is-sitwazzjoni se tibqa' kif inhi. Issa kieku kellu jkun hemm deċiżjoni għal modernizzazzjoni, kieku aħna naħdmu lejn dan, naħseb ikun importanti għalina li jkollna viżjoni Ewropea ta' dak li qed nippruvaw nfissru b'dan u xi jfisser eżattament sistema ġdida ta' industrializzazzjoni ġewwa l-Ewropa. Palissa għandna modelli differenti, differenti ħafna Jiena personalment naqbel ħafna ta' dia ma' dialogu Ewropew Soċjali, eh, l-European Social Dialogue, u jiena kont involut ħafna fis settur tiegħi f'dawn l-aħħar snin għandi esperjenza dwar dan attiva wkoll u jiena analizzajt eh, stati membri differenti tal-Unjoni Ewropea u mill-esperjenza tiegħi dak li nista' ngħidilkom huwa dan li l-viżjoni eh, ġenerali tar relazzjonijiet tangibli miex ħaġa li għanna sajt u fil-fat nishtiq nenfasizza li xorta waħda għanna għanna dejjem niprofaw namlu ta' kollu l nista biex ikonna eh, ftejma ħjar ta' dan il-qasam. Kun nistaw nifmu ħjar dan il-qasam, dan jaf ikun eh, proċess twil u diffiċli eh, u importanti u koll li nuru li nis eżattament ċitfisser l-organizzazzjoni fl-Europa. Eh, messaġġi sempliċi jafu jinstemaw zbiħu tajbin, iżda mux neċessarjament jihdu l komplessità ta' situazzjonijiet reali. ċinu ma' l-konklużjonijiet minn dawn il-fatti li ktar ħagġa importanti fil rigward ta' collective bargaining u social dialogue fl-Unjoni Ewropea ja fil-fatt fuq livell nazzjonali bħalissa minħabba il-liġi tal-ħaddiema nazzjonali bħalissa il-sistemi ta' relazzjoni internazzjonali industriali nazzjonali u wkoll ftehim um, vinkolanti legali bħal pereżempju fuq il kondizjonijiet tax-xogħol, il-ħin tax-xogħol, il-pagi, salarji jew inkella kwistjonijiet oħrajn li jistgħu jiġu konklużi. Tibdil f'dan il-qasam jista' jkollu modifikazzjonijiet fis-27 stat membru u waqaf darba dejjem il-prassi nazzjonali li żviluppaw matul dawn l-aħħar 20 ta' snin. Iżda ma naħsibx li jista' jkun hemm din il-ħaġa fil-meta qasir jew medja ta' żmien. Issa biex nitkellmu dwar eh, proċessi ta' informazzjoni ta' konsultazzjoni fil-European Works Council u wkoll fuq entitajiet nazzjonali. E, jiena ma naħsibx li din eżattament xi ħaġa vera u mux qed ippruvaw nagħmlu ostakli, iżda xorta waħda ma naħsibx dan huwa l-każ mod ġenerali, mod ġenerali naħseb li aħna iva għandna skambi li huma sajbin. Umbat fir rigwars tal-claim companies dawn jippruvaw inaqsu l-standard minimum fej possibbli. Ħafna mill-kumpaniji però jimxu ma l-standards eh, tal-Unjoni Ewropea jew inkella nazzjonali u fil-fatt uħud minnhom imorru lil minn hemm fir-rigward tal-standards iżda mbagħad hemm kumpaniji li ma jagħtux kasom dawn l-standards u dan għandu jiġi indirizzat għandu jittieħdu miżuri fir-rigward ta' dawn il-kumpaniji partikolari biex inkunu nistgħu nassiguraw li dawn l-standards jiġu infurzati. Għandna bżonn ukoll ta' dialogu u relazzjonijiet aħjar bejn l-imsieba soċjali u wkoll naħseb li dan huwa ferm importanti fir rigward tal-istandards u regolamentazzjonijiet. Naħseb li fċertu saċertu punt għanna bżon ta' iktar fiduċa, rridu nibnu fuq il-fiduċa u rritu konna approċ pozittiv. Iż-żewġ naħat ta' dialogu soċjali rridu kunu konvinti minn dan il-proċess u ovvjament ukoll għandna bżonn ta' standards legali minimi, daw fil-fatt jeżistu fuq livell Ewropew u naħseb li huma biżejjed. Fl-esperjenza tiegħi Iżda ngħid li għandu jkollna dialogu kostruttiv dan wala ħjar mod ta' kif nistgħu nimxu. Fil-qosor xi dettalji dwar dan il-ftehim um, TCA, Transnational Company Agreements. Fil-fat dan il-ftehim mhux determinat mill-liġi bħalissa, dawn huma determinati minn partijiet li qed negozjaw ma' ġenerali il-maġġoranza kbira ta' test eżistenti m'għandux eh, dirett effett eh, effett dirett legali Skont l-informazzjoni tagħna, eh, probabbilment inqas minn wieħed fil-mija tal interprizi multinazzjonali fl-Unjoni Ewropea li eh, għażlu uh, li jiffurmaw xi tip ta' CCA. Fis-settur tagħna pereżempju, minħabba l-istat ta' TCAs, jidher li aħna sodisfatti b'dak li għandna u dawk mm, li m'għandhomx TCAs palissa mhux neċessarjament iridu TCAs fil-futur ukoll. Hemm dispożizzjonijiet differenti f'dan dawn it-TCAs ma nixtieqx noqgħod insemmi l-punti li semmejt qabel iżda ovvjament irridu niftakru li hemm eh, sistemi differenti ta' relazzjonijiet industrijali u l-kumpanija tkun tittaħdem f'dak l-istess kontest li tinsab fih u għal santa tal-hekk għandna din it-tip ta' diversità biex nidnegozjaw dan iktar fidetta li rridu mandat iktar ċar biex fuq il-kondizjonijiet tax-xogħol pereżempju għandu imma fl-opinjoni tiegħi huwa possibbli definit mod uniformi fl-Unjoni Ewropea kollha irridu inqisu situazzjoni fuq meta twila ta' żmien u situazzjoni li ninsabu fiha bħalissa u li se ikonna anka fil-futur qarib fl-Ewropa. U fil rigward tal viżjonijiet fuq meta twila ta' żmien irridu nassikuraw li dawn jirriflettu eżattament x'inhu qed jippruvaw jimmiraw in-nies ġewwa l-Ewropa b'mod ġenerali l-Ewropa kollha kemm dan huwa fil-fatt lantana ma nix eh, inkopru eh, opinjoni differenti permezz ta' klim sabiħ iżda diskutu għom mod tajjeb u mod miftu kemm jista' jkun. Għalissa m'hemmx bżonn ta' politika Ewropea fuq eh, TCAs, Transnational Company Agreements, jew inkella fuq xi afas ieħor Ewropew ehm, Transborder Collective Bargaining għal proċeduri uh, ta' konsultazzjoni u uh, palissa fl-opinjoni tiegħi huma biżejjed huma suffiċenti. Grazzi. Issa se ikonna diskussjoni. Mina ftit ieħor, però qabel dan nixtieq naddi l-aħħar il-kelma li l-aħħar kellim, is-sur Stefan Polignoni huwa professur tal ehm, tal-iskola ehm, Sant'Anna ġewwa Pisa. Huwa kien ukoll Eh, professur f'Harvard fil-London School of Economics u f'skel oħrajn. Grazzi. Għandi Żewġ punti, seba minuti t tajt ħafna ma sta prova xejn, jena ktibt dokument twil ħafna li għandkom fidejkom u li għatikom ftit sfond ta' dak li ser najt. Tini ħaġa jien mhux qed nirrappreżenta l-ebda organizzazzjoni jew inkella grupp ta' lobbying u jiena bħala akademiku jiena nixtieq indawar dan id-dibattitu u nanalizza iktar l-input tal-wage bargaining, jena iktar minnek analizzajt l-output tal-wage bargaining u għetni niprovajt u koll nanalizza l-implikazzjonijiet tal-wage bargaining fir rigward tal-adjustment process u koll l-izbilanċi makroekonomiċi li aħna rajna fil-krizi tal-euro u koll il-proċess ta' ġustament uh, eh, twil li qed iseħħ bħalissa. issa fil-fat il-wage bargaining u għal-variable għawlini uh, f'dan kollu għaliex jiddetermina il- um, vantaġġi kompetittivi reġjonali u settorjali u kol u għamot ta' kif tista' tattira l-investiment. Fil-fatt jiena nindefinixxi l-kompetitività bħala kundizzjonijiet li taħtom l-investiment għandhom jista' jiġi um, attirat u għamarruf li Unit Labor Cost kellu divergenzi sa' mill-2008 u koll il-Bank Ċentrali Ewropew spiss infasizza li pal kif ukoll għamlu ħafna riċerkaturi u dawk li faslu l-politika, iżda insomma sa mill-2008 aħna rajna li il-pajizi fil-naħt fel tal-Ewropa li għedin fi krizi kbira, il tendenzi imbidlu, inqalbu. L-iktar ħaġa importanti hija fil-fatt din x'inhuma il-raġunijiet wara dan il- dawn it-tibdiliet dawn huma dominanti mill-wage bargaining dan ifisser li tibdiliet fin nominal wages kienu importanti ħafna f'tibdiliet eh, mill-li f'tibdiliet fil-produttività. Matul il-kriżi nominal wages naqsu fl-Irlanda u fil-Greċja u kol bdew jizdiedu iktar mill-medja tal-Jurarja eh, fil-Germania. X'wasal għal din il-bidla? Din ġiet uh, kienet il-Coordinated Wage Bargaining le risposta hija le. Ir-risposta hija fil-fatt il-ritorn tal-Phillips Curve sa mill-2008 iżieda fil-paga ma kienieċ edha tirrispondi u inkella lanqas tirrifletti E, e, tibdiliet fil-qat jew l-impjiegi u kienet qed tiffoka b'mod ġenerali fuq l-iżvilupp tal-produttività. Iżda sa mill-2008 aħna rajna li l-impjiegi u mod partikolari in-tnaqis fl-impjiegi u iżda fl-impjiegi kien uh, sinifikanti ħafna għal wage setting. Dan ifisser li hawnhekk għandna mekkanizmu uh, eh, ta' aġġustament iżda l-ebda koordinazzjoni jew inkella policy variable um, tal-ebda tip. Minkejja dan huwa importanti wkoll eh, u anke huwa differenti minn dak li forsi nafu nistennew hija li l-profitabilità fid-żona euro b'mod ġenerali u fl-Unjoni Ewropea naqset f'dan il-proċess tal-aġġustament l-eċezzjoni waħda tal-Greċja, l-Irlanda, Spanja u l-Portugal Iżda, fir rigward tal-profit margins kif qed narraw fil-proċess tal-wage negotiation, dan ifisser li pagi naqsu inqas mill-produttività, iżda jekk naraw jekk naraw il kompetitività b'moddi iktar wiesa u importanti li naraw x'inhu ritorn fuq il-kapital li flimkien mal-labor produttività u il-wage setting wieħed għandu jieħu konsiderazzjoni il-capital productivity. U hawnhekk fil-fatt qegħdin ngħidu li il-ritorn fuq il-kapital, il-return on capital, il fuq medja tal-Unjoni Ewropea tibet fi Spanja, l-Irlanda u l-Portugal u marret allar fl-Olanda, fil-Finlandja u Franza u baqad bej wieħed u ieħor l-istess b'xi tibdiliet żgħar fil-Ġermanja, fil-Greċja u l-Italja. Issa, dan huwa fil-fatt ir-riżultat fir-rigward tal-wage setting fuq livell nazzjonali li kellima fil-passat ġa semmew u Dan huwa importanti ħafna, element importanti ħafna tal-wage bargaining. U importanti wkoll li nanalizzaw dan minn la tal-sectoral adjustment u wkoll bejn dak eh, settur tradable u non-tradable eh, dokument eh, famuż ħafna ta' Comfort u Driffel xi ftit ta' snin ilu enfasizza li l-wage bargaining fi żewġ każijiet estremi eh, ċentralizzati ħafna jew mhux deċentralizzati um, jafu jkunu inqas ottimali, anzi forsi uh, problematiċi u bil-ħol inta l-munita unika il-qafas Ewropew fil-fat sar situazzjoni tan-nofs u bħala uh, konsegwenza ta' dan id-distorzjonijiet li aħna rajna qabel 2008 għadhom emmek illum u fil-fat zdiedu. Issa f'dan il-kuntest hemm tlet eh, channels ta' ġustament għal zvantaġġi kompetittivi. Wieħed huwa l-pagi, l-profitti u l-prezzijiet. U fil-fatt dan it-tibdil kif sar fir rigward tas setturi Dan ifisser ukoll jekk aħna naraw il-non-tradable sector u l-wage adjustment dan fil-fatt jista' jkun iċ-ċannel li permezz tiegħu dan l-adjustment iseħ. Dan ifisser li il settur tal-ekonomija li fil-fatt mhuwiex marbut mas-suq uniku, mhuwiex marbut mal-Unjoni Ewropea, mhuwiex marbut mal-globalizzazzjoni, iħoss fil-fatt li qed ibati. Minnaħa l-oħra, jekk is-settur non-tradable binqas uh, eh, zidiet eh, fil-produttività qed jinbidel permezz ta' profitti hemmhekk tkun tista' issir eh, isib iktar il-menti minnaħa tal-kumpanija għaliex il-marġini tal-profitt tagħhom ikun naqas. Imsomma, fi kwalunkwe każ, qed naraw uh, risposta uh, ftit xettika kemm minnaħa ta' xelluk jew inkella xettiċiżmu minnaħa ta' lemin jekk il-profitti ekunu qegħdin jiġu taħt pressjoni. Umbat, minna ta' Balassa Samuels naraw l-effetti fuq il-prezzijiet li jieħdu l-Adjustment Channel. Il-dokument li tajtkom huwa li l-effett Balassa Samuels huwa l-iktar wieħed dominanti fil-kuntest ta' zona euro b'mod ġenerali għal Franza u l-Irlanda il-pagi naqsu fl-Italja u fil-Greċja per eżempju baqaw konstanti fi ispanja uh, u xi ħaġa li forsi wieħed ma jistennix uh, mill-ekonomija anglosassona fl-Istati Uniti. Il-profitti żdiedu fl-Italja għal non-tradable sector u kol għal Greċja u fl-Ispanja baqgħu l-istess waqt li fir-Renju Unitu l-Istati Uniti naqsu matul il-kriżi. Dan ifisser li hemm bżonn li nikkoordinaw iktar bejn is-setturi differenti u nanalizzaw it-tmexxija fir-rigward tal-wage setting u l-wage bargaining bejn is-setturi tradable u non-tradable. Dak li qed jgħid id-dokument tiegħi huwa fil-fatt li naħa ta' fuq tal-Ewropa qabel il-kriżi ifukat fuq iż-żidiet f'pagi iktar baxxi waqt li naħa tisfel uh, iż-żied il-pagi fil-settur ta' servizzi. Issa, fir rigward tal-wage bargaining regimes, l-ewwel net negozjati transkonfinali tal-multinazzjonalijiet kif intqal minn kelima oħra qabli mhumiex bizzejed biex ikunu nistgħu ikonna koordinazzjoni tal-pagi li hija konsistenti mal mazzona tal-munita ehm, unika. It-tini ħaġa, approċ għal single currency area eh, hija li rridu nieħdu konsiderazzjoni l-produttività tal-ħaddiema, il-produttività tal-kapital u wkoll eh, l-effetti ta' distribuzzjoni li affettaw il-kapital u l-labor kif ukoll ir-reġuni, il-pajjiżi u s-setturi. Dan ifisser li wieħed għandu jiffoka fuq l-intersectoral u l-intrasectoral coordination u kol dialogu makroekonomiku li eh, tfassal fl-1999 falla kif rajna mill-izbilanċi u kol ir-raġuni għal dan kollu kienet li kien wis diskret bejn l-imsieħba soċjali u naħseb li dan fil-fatt għandu e, jitmexxa li l parlament Ewropew issir pubbliku u jkun jista' jibgħat messaġġi l wage bargainers fl-Unjoni Ewropea kollha. Fl-aħħar hemm wage rule li ġiet aċċettata b'mod ġenerali li il-pagi għandhom jiżdiedu skont il-produttività il produttività u il-target tal-inflazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew u fil-fatt hawnhekk ix-xogħol juri li dan mhuwiex biżejjed jaf ikun biżejjed tal-Bank Ċentrali Ewropew, iżda mhuwiex biżejjed biex jipprevjeni l-isbilanċi wieħed għandu jieħu konsiderazzjoni l-produttività tal-kapital ukoll. Grazzi. Grazzi. Għandi tlet kellima u rapporter dawk erba u l-esperti irridu uh, eh, jirrispondu wkoll. Jiddispjaċini ma ser ikoll indum biż żewġ minuti. Is-Sinjura Moran Xartier. Grazzi President. Grazzi tal-li organizzaj dan ismiħ u grazzi l-mistiedna tagħna f'dan il-perjodu ta' reġezzjoni aħna nindunaw li hemm tliet suġġetti li jimarkaw dialogu soċjali tagħna l-ewwel wieħed huwa fil-fatt il-ħtieġa li nibnu l-Ewropa soċjali u l koezjoni soċjali bejn it 28 stat membru li fil-fatt din hija problema li hija waħda komplessa. Minħabba differenti eżistenti li mhux ser noqgħod nitkellem dwarhom. It-tieni ħaġa l-iżvilupp tal-impjiegi minħabba li għanna dialogu soċjali, iżda ovvjament e, irridu nqisu numru ta' xalijiet u l-adazzjoni adattazzjoni għal bżonni ġodda. U għanna bżon ta' dialogu soċjali ġdid. Irridu e, nimmobilizzaw iktar f'dan ir-rigward. ħaġa li għavvermi importanti għalli nżommu kompetittività u niżviluppaw kompetittività ġewwa l-Ewropa. dialogu soċjali jinsab hemm ukoll biex ikun jista' jappoġġa dawn l-anijiet. Kostruzzjoni, l-kohezjoni soċjali, l izvilup tax-xogħlijiet u l-iżvilupp ta' kompetitivita ġewwa l-Ewropa. Grazzi. Is-Sur Christensen. Grazzi President, grazzi lil mistiedna tagħna u interessanti li nisimgħu li jekk inqisu l-affarijiet mill-opinjoni tal-ħaddiem, ovvjament huma jridu iktar dialogu soċjali u biex ikun hemm iktar regoli u min ħaddem ukoll irid ikollu dritt eh, biex jagħmel dak li jrid li jixtieq. Fih dan il-kondizzjonijiet ta' kompetizzjoni għal daqstant aħna jridu naraw eżattament x'tip ta' Unjoni Ewropea rridu. U aħna rridu Ewropa li fil-fatt um, uh, tatik um, rendimenti kien ti taħdem. U li il-ħaddim jkun jistaw jappoġġaw il-ħaddim eh, l-familji tagħhom li inti tista' tmur eh, tgħix fil-pajjiż li huwa l-iktar irħis fej nixtajx. Għal daqstant is-suq tal-ħaddiema huwa jidher li huwa apprezzoli ħafna li jisu ma jridx jiġi mħallas Jiena naqbel ma' Sir Horn, meta l-kumpaniji l-kbar jimxu minn pajizal għal ieħor jieħdu l-metodi ta' produzzjoni kollha magħhom għandhom l-istess metodi ta' produzzjoni u għal daqstant spejjeż għandna fir-rigward tal-ħaddiema meta aħna nkunu rridu kompetittività. Aħna rridu naħdmu bċertu mod li l-ħaddima jistaw jiexu permezz tal-paga tagħhom. L-istati membri ta' l-lum huma situazzjoni tajba fil ta' produzzjoni u l-mweri jridu jipprovaw jizomu l-kumpanije tagħhom u l-ħaddima tagħhom għat li hemm pajjiżi oħrajn li jippruvaw jattiraw iktar iktar kumpaniji. U għal santi irridu noħolqu xi tip ta' eh, bilanċ f'dan ir-rigward. Grazzi. Naħseb li rapport ta' Sur Handels huwa importanti ħafna meta nitkellmu dwar kondizjonijiet ekonomiċi monetari u irridu natu dimensjoni soċjali għal din l-Unjoni, iżda insomma, xorta għatanna x'namlu. U f'dan is-settur irridu nirrispettaw prassi nazzjonali Iżda jekk aħna nagħmlu xejn huma il-ħaddiema li ser ikollhom iħallsu għal dan. jekk mhix profitti fil-prezzijiet jew pagi, irridu nieħdu konsiderazzjoni dawn il-kontest makroekonomiku u l-effett li għandu dan fuq is-soċjetà. Bħala president ta' dan il-komitat jiena ġejt mill-quta ħafna laqtuni ħafna żewġ każijiet li analizzajna. Mod partikolari għal kundizzjonijiet ta' dialogu uh, transkonfinali meta rajna l-Globalization Adjustment Fund għan Nokia u għaddell. Għaddell fil-fat kienet kumpanija li tipproduċi computers tal-uffiċi fl-Irlanda li mbagħad bla post tal-Unjoni Ewropea imxiet kien ieħor marret il-Polonja biex u marret tipproduċi il-laptops. Fl-Irlanda kien hemm 2000 ħaddiem meta l-kumpanija inqalqet u ma kien hemm l-ebda trade union. U għal daqstan dan għamila possibli l multinazzjonali tagħmel dak li trid. in nokja wkoll qalqet fil-Ġermanja u marret ir-Rumanija Umbat għal u fil-Rumanija biex jimxu ċina. Qabel ma l-kumpanija fil-Rumanija fil-fat kienet għada qasim bniet. U kena round table dwar ukoll dwar l-industrija tal-azzar il-ġimgħa l-oħra. Insomma, il-Kummissarju Tajani organizza din ir round table u l-Kummissarju fetaħ diskussjoni billi saqsa biex iwafqu dan, dan l-luq tal-kumpaniji qabel ma jkun jista' joħroġ bil-pjantazzjoni. U risposta kienet kummissjoni tittejna eh, niġġieldu il-frodi tat-taxxa pereżempju fil-Polonja li xiek le ser nagħlqu, żgur ser nagħlqu. U għal daqstan ta' użawġ standard dawnek fil-kapaċità tagħna ta' negozjati li aħna rridu nippruvaw nelbu. U f'dan l-ispirtu nixtieq insaqsi l mistiedna tagħna x'jaħsbu dwar dan li nħolqu koordinazzjoni ta' spetturi tal-ħaddima. biex meta jkonna xi post bħaddima sekondit li jkunu ġejjin minn ġurisdizzjonijiet differenti, jkollna approċ komuni u il-kondizjonijiet ta' dialogu soċjali ġewwa l-Ewropa jkunu jistgħu jkampaw. Għaliex aħna smajna li e, dialogu makroekonomiku li tkellmu dwaru fil-Kunsell Ewropew mhux qed iservi wis għal dawn negozjati transkonfinali. Grazzi tal u skużawni tal-idhom twis. Nadil kelma r-rapporter. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich will es kurz machen. Ich möchte mich bei den Experten recht herzlich... Grazie, Sur President. Għan itkellem fil-qosor. Nishtiq nirringrazzja l-parteċipanti tagħna. Grazzi tal-kontribuzzjoni tagħkom f'dan id debattitu Naħseb li huwa importanti li nżommu din informazzjoni biex eh, nkomplu naħdmu fuqu. <clears throat> U anka tajtuna indikazzjonijiet għal xandan x'namlu fil ġejjini dwar din il-kwistjoni. Mux biss iridu narmonizzaw il-livelli tal-Europa u l-standards fuq livell Ewropew. Nasibx li dan għandu xtaqsam mal-Parlamentu dan il-Kommissat. Iżda hemm konsiderazzjonijiet li rridu nieħdu. Tajjeb li konna kieku qafas għall-istabiliment tal ftejim tal bil Ewropej. Rritu ikollna anka mod ta' kif insolvu il-problemi. In-nuqqas ta' qbil. Nixtieq nagħmel proposta lejn il-Kummissjoni u ħankomplu naħdmu mal-grupp ta' ħidma il-rapport tal-esperti li raħarisna anka fil-fjannar ta' sena l-oħra mill-DG tal-affarijiet soċjali u tal-impjigi nistaw anka forsi komplu nitkelmu niddiskutu. Rigward kif dan il-qafas jista' jiġi mamul kif nistaw nakkompanjaw uh, lilhom f'dan il-proċess biex nilħu ftejm għal dialogu soċjali. Grazzi. Grazzi ħafna. Nerġa' l mikrofonu l eh, mistidna tagħna lis-sur Johan Horn. Tlet minuti jekk jogħġbok. Grazzi ħafna ħan fil osor L-aktar punt importanti diġà tqajmu ġiħadna fuq l-ideja ta' struttura komuni li għandha xtaqsam mal-politiċi, mal-politiki ta' ftejim komuni. Naħseb li dan huwa importanti, iżda jiena għandi tħassib fuq in-nies, in-nies li individwi fil-pajjiżi Ewropej u l-entitajiet, il-kondizzjonijiet il soċjali u eh, storiċi jridu importanti li huma jkunu parti minn min min din il-proċedura. Ma tantx eh, malfejn ngħid li aħna na viżjoni li forsi għandna naqblu fuqha fil-ġejjini. Iżda ma nafux jekk din ix ħad fis-seħħ. mi xaħġ messaċ li nistanaddi l lill kollegi tiegħi Nixtieq li fl-Ewropa tkun tista' tipparteċipa nies jistgħu jkunu involuti fil ġermanja hemm kompetizzjoni, għandha problem ta' kompetizzjoni bħal hemm eh, fl-Ispanja, fl-Italja. Din il-kompetizzjoni tista' tkun ta' detriment għal ħaddiema tagħna, rridu niġġieldu kontrija. Dan huwa lantana. tagħna. Naħseb il-Parlament Ewropew għandu bżonn eh, jgħin f'dan ir-rigward Dan id-dibattitu se jkun l-ewwel pass għal viżjoni ta' dialogu soċjali, Ewropa soċjali għal lajnuna tal-ċittadini Ewropej, nispera ma' dil-ċwis. Grazzi ħafna tal-li tkellim tanka fil-qosor, tejt il-President. Naħseb ħajkonna nitkellmu kollha bl-Ingliż. L-interpretis da hawnhekk. Sur Rodriguez, jek joġbok. Speak English or Spanish? Spanish. Okay. <laughs> um, bien, eh, por referirme a lo que ha señalado el, el ponente del informe. Eh, Bix nirreferi għal dak li rapporter għalet rigward li nizviluppaw għafas eh, Ewropew komuni għal collective bargaining fuq livell Ewropew u anka nixtieq nikkjarifika xi kwistjonijiet illi diġà semmew. Dak li qed nipprovaw nħarsu li huwa li konna eh, viżjoni transnazzjonali mhux se narmonizzaw il-bargaining kollettiv kollu ta' sistemi kollha, hemm eh, ftehim ta' bargaining transazzjonali diġà diġa' hemm kontenut ekonomiku ġo fihom. Per eżempju, l-ispejjeż tal-vjaġġar fuq serċu livell allura irridu jarmonizzaw eh, mal-ftejn ta' bargaining nazzjonali. Ġifir importanti li nistabilixxu għafas Ewropew leġislattiv jew mhux leġislattiv għal ftejim tal-bargaining kollettiv transnazzjonali. Importanti. Jekk għadha ħajkolna kumpanija transnazzjonali Franċiża li għandu sa mal-Unjoni mal-Unions ta' xogħol Ewropej li jeżistu, minħabba problema ta' interpretazzjoni. Allura forsi l-imħallef Franċiż jista' jkun li ma jagħtix valur lejn dan iftejm. Għatem problema fl-interpretazzjoni ta' ftejm transnazzjonali li jkun eh, kontrat ben eh, partijiet fuq livell Ewropew. Dan ikun fl-diġa jeżisti u għem wis eh, problemi fl-implementazzjoni. Biex nikonkludi, naħseb li tkun eh, tajjeb, ikun tajjeb. Illi mill-artiklu 225 sal-235 kun ftajn fuq livell Ewropew. L-għandu xtaqsam ukoll mal-qafas nazzjonali. Importanti nagħtu kontribuzzjoni proposti għal xi soluzzjonijiet biex bekk il-negozjati kollattivi transkonfinali ikollhom eh, effetti nazzjonali. Dawn l-effetti jistgħu jkunu eh, qawwija. Naħseb irrid insibu xi soluzzjoni sempliċi li ma toħloqx aktar problemi. Aħna ma rridux nibnu nibdew nibnu id-dar min-naħa ta' fuq